Uh, well, good afternoon, everybody. And, uh... Saret tajb il-kulħat. meħba għasmiħtana. Implementazzjoni ta' direttiva ta' servizzi. Mission Growth kif ta' miħiġ bis informazzjoni oriġinali tagħna imma huwa programm fiħdan il-Kummissjoni sabiex nipromovu tkabbir ekonomiku. Se konna dibattitu importanti l-umor nofsinar fuq kif id-direttiva s-servizzi għandha tikkontribwixxi jew kif qed tikkontribwixxi jew kif mhijiex kontribuixi u x'għandna nagħmlu. Il-koll għandkom programm dettaljat nilqal il-kelima kollha, grazzi tal-li naqattu magħna. s istruzzjonijiet fuq ħin allokat għalihom. Għanna arloċ li faċli taqraħ ħajider fuq l-screen sabiex ma taqbżux il-ħin allokat. Nilqa l-membri tal-parlament u anka persuni li forse qed isegbuna permezz tal-internet. Smiħ huwa parti integrali mix-xogħol tal-rapporter Anna Marija Korazza Bilt fisem il-Kumitat tal- u Dalwa, ser nistedinna t-introduċi l-kwistjoni għal 6 minuti qabel nibdew is-sessjoni. Għanifukkaw zew sessjonijiet l ewwel risposta għal krizi tneħija tal-ostakli u li nibdew tkabbir fis servizzi u kol nżommu l-pass mal innovazzjoni li massimizzaw benefiċċji għal konsumaturi u għal negozji għanna prezentazzjoni interessanti ħafna fuq kif nistaw nużaw informazzjoni digitali u teknoloġija sabiex eh, l-direttiva ta' servizzi tiħu il- eh, post li jixir ila. Wanka nħidu aspetti ta' konsumatura li aspett ta' direttiva li huwa ta' importanza partikolari u li ċentra l-konsumaturi kol kienu voluti sabiex nejnu li konsumaturi indirizzaw problemi ta' aċċess tas servizzi Xi ħaġa ġdida Malaj malaj nintroduċi l-kellima qabel naddu sessjoni nigmis. Suppost għandkom pakket sħiħ bil-biografiji tal-kellima mus se noqgħod nidħol fid Naħseb kollox huwa ċaru xek. Mela lura, nistieden lir-reporter Anna Maria Kurezza Bilt sabiex tiftaħ is-smieħ. Thank you so much for everybody that is here. Grazie Malcolm, grazie kulħat il-panelists li ġew mill-bot sabiex xinaqdu magħna. U dawk qed seguna permezz tal-internet, waħda mill-aħbarijiet tajbin tal-rap U <laughs> li Malcolm mhux biss ċerja mu muwa l-għalda Nasur Lockegard għal-ħodor, il-Sinjura Rule, l nara u kol l-Honorable Gebhardt, illi kienet għetmeċi rapport interessanti ħafna, u anka kelli ma nisajna għadu aktar tard, konna għetni naħdmu u netkelmu dwar dan mill-2006, U koll għanna dat ta' implementazzjoni skadenza l-2009 ħafna stati membri kien għadhom għamlu dan. Il-riskju issa huwa forse jkolti ħin taqraw l-artiklu tiegħi hemm ħafna punti li ġat kellimna dwarhom fil-komitat għandi mandat qawwi diġà għal non-tolleranza l-implementazzjoni hija linja li għadot kmissar li bajniet. Il-problema hi li ħod minna qed jgħidu forsi konna ftit ambizjużi żejjed. Forsi l-aspettattivi kienu għalja żejjed u forsi dan mhuwiex potenzjal għalli qawwi għax-xogħol. Jiena ngħid le għandkom żball li fukar mhuwiex id-direttiva servizzi ma' implementazzjoni fl-Stati Membri ma' xfejna Presidenza Irlandiża tkunu fiċ-ċentru tal-attenzjoni llum Pero nistennew bil-ħerqa dibattitu kostruttiv ma'kom. Naraw xet jamlu l-istati membri, kifet ġustifikaw rukom għoddim il-ċittadini Ewropej u għet mill-setturi li għandhom potenzjal għal tkabbiru xogħol u li ma jisfix wis fi żmien meta na problemi ta' budgets ma jiswa xejn għal xaqsam flusa minn ħala sittaxxa. Kif tispjegaw li ċittadini li tilfu xorom illi għat ma kellniex neħu l-ostakli wara tant u tant snin. Xolna s-sawo li nsibu l-valur mizzjut wara x-xol kollu siwi li sar qabel. Kif nistaw noħolqu aktar postit ta' xol? Mux xinu ma' kondizjoniet ta' xol, ġolla darba personi kollom mi xol, ħafna affarijiet oħrajn li għaddejjin dil-kamra li huma tajbin, mhux se jkun hemm duplikar anke jekk dil-kamra f'dal-parlament tajbin ħafna biex nagħmlu dan. U fuq fol-ambitu, nitkelmu dwar 70% tal-GDP Ewropew, 70% tal-xoliet Ewropej fil-prezent, bejtu ieħor. Għal daqstant enuni sabiex niffukaw l-ambitu b'tali motu manjera li tassew inkunu nistaw inwaslu għallur mizzju tu noħorġu mill-krizi. Ovvjament fl-implementazzjoni xi stati membru implementaw ftit, oħrajn implementaw ma mhux fuq livell lokali, hemm ħafna żoni li għadhom mhux ċari. Għal daqstant hemm bżonn inħarsu lejn kif regolamenti qed jinteraġixxu flimkien u rridu nifokaw fuq detalji wkoll. Ovvjament, irrid ikun hemm raġunijiet għalfejn il-Kommissjoni bdiet tnax il-proċedura ta' ksur issa un tama li dan mhux se jkun l-unika mod kif nipproċedu, imma nsibu modi wkoll permezz ta' dialogu sabiex nfhemu li l-istati membri li huma jistgħu jiggwadanjaw li il-government tista' tkun xaġa pożittiva. Nitlobkom ukoll sabiex issibu eżempji tajbin fejn implementazzjoni ġusta ta' dirtiva servizzi waslet għal valur mizzjut, waslet għal postijiet ta' xogħol. Għanħarsu lejn il-pozittiv e kif san nħarsu kolli il-negattiv. Din hija komunikazzjoni tajba ħafna, għandna kooperazzjoni tajba ħafna mal-Komissarju Barnier. Jiena napprezza l fat li żar l-Istati Membri u anka tkellem mal-operaturi tal-suq Dan huwa qasab li fuq u nixtieq ukoll opinjoni tagħkom kif nistgħu naħdmu b'mod transkonfinali. Il-Kommissjoni kienet ċara kif għadd. Il-potenzjal ta' 2.6% tal-GDP għall-10 snin li ġejjin għadu mhux qed jiġi sfruttat. Għanna responsabilità komuni, bib tiegħi jiena qed nistenna bil-ħerqa li nisma' lilkom u anke nirċievu input għar-rapport tiegħi. Grazzi. Well, thank you very much also for putting it together. And, um... Grazzi tal-rapport. Xtaqt insemmi u koll li Evelyn Gebhardt kienet rapporter għal proposta oriġinali ta' direttiva servizzi. Jena kont xedda u ġifiri għanna sem u koll xnatu f'dan ismiħ sabiex naraw kif mixin l-affarijiet. Iġifiri familjari sewa għanna ma' s-sujġet. Naddu issa għall-ewel sessjoni. A-nerba' kellima, Jack Cartman mill-studio, mill-ċentru għal studio Ewropew, kif taf huwa pubblika b'motestis analizi tal-aspetti kollha tal-suq uniku wkoll u kien persuna li stedinni nintaqa' mal-student bħala student hawnhekk 1999 ġejt nitkellem pala membru parlamentari Ewropej fissem il-grupp tal-ħodor u nistenna anka li nisma minn għandek umbat għanna l-Sur Duman, Mehtel Uman mill-Business Europe u rappresentant tal-Assoċjazzjoni tal-Industrija fl-Olanda se tkellimna dwar perspettiva ta' negozju u mbagħad għandna pjaċir nilqaw mill-Presidenza preżenti tal-Kunsill Ewropew lil Thomas Murray, direttur tal- Departiment tal-Afrit tal-Unjoni Ewropea so intern xogħlijiet u intraprizi fl-Irlanda kellna konsill pożittiv ħafna l-bieraħ anka ħanna gost naħdu maċ chairman għanna s-soltu l-presidenza tpoġġi f'naqta wara ma l-lum jgħata unnek fuq u d-dimmana Umbat, laħar mux l-inqas niħu gost eh, nil-amana l-Veronika Nilsen, segretarju konfederali tal-ITUC. Għaw ħanati għaxar minuti l-kom il-kol, l-arloċ tana. Għantukom stilla, jekk iżommu mal-ħin. Anzi jekk ta' ibtaqżu l-ħin, kolkom stilla li tabtbu. Imbat, wara, irrispondu għal kommenti tal-membri tal-parlament u forsi anka nalqu kommenti tal-luq fl-aħħar tas-sessjoni. Nibdew bil-Sur Pelkman. Grazzi. Eh, għaxar minuti mux wis għal-kustjoni komplikata, pero billi slides tqasmu ħa nindirizzom tal-waqt. L-idea principali samnija fit-tlieta. Potenzjala kabbir kif qal il-rapporter u hemm analiżi li hemm bżonn nagħmlu. Direttiva s-servizzi fuq livell Ewropew u nazzjonali biss teżisti hemm iktar. U riċerka ekonomika tejna f'dal qasam Għandi żewġ slides hawnhekk fuq il-valur mizjut u liħor fuq l-impjiegi li xejnu l-idea li servizzi mandom xaqsu mat tkabbir u produttività. Daw li slides fuq diversi snin juru li tin l-idea ma tamel sens ta' xej. Hemm evidenza empirika illi hija importanti ħafna u ma nix ninsewa. Servizzi ovvjament eh, waslu tard fl-integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea e, li ma proċessi la dejja diversi snin, hemm diversi raġuni tal-dan. Memx ovvjament infett u fuq dan, però fl-aħħar 10 jew 15-il sena servizzi ġew indirizzati bis-serjetà fuq livell tal-Unjoni Ewropea u bekk kan katanna fil-livell nazzjonali. Hemm żewġ binari, però bħal eh, binari ta' ferrovijiet nejrdi naqdu fl imkejrum bħad dan huwa għas sigriet il-muftiħ tal-liberalizzazzjoni tal-servizzi, ma rridu marru l-lilien mid-dirtiva servizzi. U naf li kellim oħrajn ħajs u kol fuq dan. U sabiex nejnu l-kulħat. Dan huwa servizz li eh, jgħin il-produttività. Jek tħarsu lejn dan is-slide, li nittamal li tistaw taraw fuq dokumentakom dan is-slide tikkom. Ta' kollox, fi slajd wieħed li tixtieq tkunu tafu fis-servizzi sa fejna fien hemm imkien. Fejn nistgħu insibu eh, gwida ta' malajr, hawnhekk qed naraw riżultati totali fil-liberalizzazzjoni ta' servizzi armonizzazzjoni kompetizzjoni. Fuxxellu knata fuq qed naraw direttiva tas servizzi u x'għandemmek Għet qed naraw sitt reġims regolatorji li jinsabu barra direttiva servizzi. Iġveri tkun ħaġa ħażina li nħarsu bislej direttiva servizzi, jissikon illi s-setturi l-oħrajn għalkemm it-trasport jinsab il-bod, uħot mis-setturi l-oħrajn eh, u ma eh, jirrappreżentaw xoli bes ħafna. Għandi pjaċir nħabbar li għada f'Notrehop il-kollega TI u jien ħan nipublikaw dokument fuq Network Industries 20 senilu din kienet tkun ċajta però llum dan huwa possibbli fejn se nuru kemm imxejna l-qoddim, speċjalment mill-lat empiriku u dal kwistjonijiet jistħoq ilhom attenzjoni speċifika, ma hija ħaġa ikkomplikata għall-aħħar illi twassalat kabir ukoll, x'fri mhux id-direttiva servizzi biss. Dan din l-slajt prova turikom il-kontrast bejn eh, servizzi komerċali transkonfinali u investiment. U eh, mod empiriku raw illi hemm differenza kbira. Sfortunatament il-Parlament, il konsil bejn il-2004 u l-2006 għattaw sijat u sijat il-ċermen Zuri f'Sakardan jitkelmu minnaħar kommerċali ma l-FDI huwa xaktar xiktar importanti u fuq medda ta' żmien jaqbes l importanza eh, l-aspet liħor. Involviment tal-Unjoni Ewropea għandu jkun eh, intrusiv għal servizzi nazzjonali u għam diversi raġunijiet fuq l-slajd li semmew l-Unjoni Monetarja mill mistoqsija il-kwestjoni prinċipali illi s-tertiva servizzi tamel dan Iġifiri, titfall fil-fond, direttiva servizzi, nixxaq samma riformi domestiċi. U importanti li eh, naraw dan. Tajb niftakru kol, irridu nisiltu lezzjoniet ekonomiċi, għalfejn Unjoni Ewropea esperienza tinqas tkabbin mill-Istati Uniti. Nagħti sfel tal s-sibu raġunijiet raġunijiet minn perspettiva ekonomika fej fly city? esperienza jnen kabbir mill-Stati Uniti. Tajjeb li dan niftakruħ. Riformi fis servizzi ma tajbin ukoll għall-industrija tal-Unjoni Ewropea. Ir-rabtiet hawnhekk huma importanti kif rajna fil slajt qabel din iva għandkom kolonna bil-kolor blu fejn taraw l-importanza tas-servizzi fil-manifattura li mixin il-qoddim għanna ricerka kbira fil-settur, programmi FP7, illi għonek ma diskuti fil-dettal, u importanti u koll nħarsu lejn restrittività domestika tal regolamentazzjoni u mod komplikati protest minn dan il-graf PMRs u ma tekniċi tal-OECD sabiex nkejlu restrittività tal servizz regolament fuq livell nazzjonali. staw taraw illi restrittività waqgħet fl-aħħar xar snin kif naraw fil-grafiku li dan ġej esperjenzjat, però l-PMIs eh, huma differenti minn xulxin. U wara dan hemm riċerka li turi li PMRs iktar baxxi inqas restrittività fuq medda twal ta' żmien jipproduċi iktar produttività u tkabbir. Ħaġa oħra li hija importanti il forsi eh, ma tiġix mill-ewwel f'maħna hija l-effett nokon me servizz għal manifattura. lo jisid għamil safna xol fuq dan, l-eżempju l-instantikom u l-Svezja. Hija l-inqas affettwata, b'effett nokon bax ħafna u l-Awstrija blola effett eh, nokon. Dan u effett negattiv illi xejn l-industrija li joħloq eh, servizzi ineffiċenti jew li jisew iż Is-settur tal-manifattura fl-Awstrija ġifieri għandu problemi akbar minħabba għandu li għandu servizzi ineffiċenti u uh, dan u importanti fis settur ta' l-ICT, pero mus nitħol fil dettal xaqt nsemmiħ biz dan il-dettal. Issa, jekk tidħol fuq studju ta' fettinok kon tista' tara il-produzzja ta' xogħol illi tiżid wara xar snin. Kemm għandek tieħu dan il-fatt bis-serjetà? Dawn l-istudji juru li hemm problema reali, jekk insolvu dil problema jekk nħarsu lejn differenzi fil-restrittività tal-servizzi domestiċi, hemm xnirbħu dan jista' jsir permezz tad-direttiva s-servizzi jew servizzi nazzjonali jisaw jiġu indirizzati fuq livell nazzjonali. Unek għaw kisbit li nistaw nikzbu, bla dubju. Kwistjoni oħra, xaħġa forsi ma nistaqsam ma dan il-hearing, l elettroġenità regolatorja illi ma toħroġ minn diversità ġenwina ma mill-fatt li stati membri jirregolaw l-istess affarijiet mingħajr differenzi partikolari fil-preferenzi. Jagħmlu xogħolhom u dan joħloq etroġenjata li tiswa ħafna flus u hemm numru ta' studji li kejlu dan. Nista' ngħidilkom l-effetti jekk twieħed ineħħi dan it-tip ta' regolamentazzjoni huwa xaġġa tal-aġeb. Din ikun sani diffiċli għal kumitat intern minħabba li trid tara x'tista' tagħmel fuq livell tal-Unjoni Ewropea x'ma tistax tagħmel. Għandek seba' effetti ekonomiċi ta' direttiva ta' servizzi. Fadal li minnu taf iktar biss li nista li l komitat jew minnu interessat slajt 15-16 tikom stampa ċara ta' effetti li għanda tħalli direttiva servizzi. Uħut minnom biz ġew riċerkati b'mod ekonomiku, importanti najdu dan. Ir-riċerka tagħna pereżempju dwar affarijiet pal putit li 4 5 fil 4 5 kważi zera, kważi rata ta' zero Però l-effetti ta' għażla ta' so għal sussidjarji fil-servizzi f'dan l-Unjoni Ewropea huwa fattur importanti, però dejta dejta m'għandniex fuq da kemm nafu e li sussidjarji huma iktar effiċenti minn kolin ħaġa oħra. Nista' nkompli b'aktar dettalji minn dan, però jidher li hemm ħafna riċerka ulterjuri li t tfaslilna għal aktar kisbiet għanna informazzjoni akademika meta Signora Gebhardt u Sir Harbour kienet jinnegozjaw ftit snin ilu, dawn l-istudji uh, huma diretti ħafna, slightly li jmiss għal fil-prezent għanna l-studju ta' kommissjoni ta' DGEK fin fuq it-tneħħija tal-ostakli mid-direttiva nifisa li ħarġu mill-eżerċizzju ta' valutazzjoni reċiproka u dan tista' traf bullet point numru 2. Hawnhekk tistaw taraw l-effetti grafiċi ta' ostakli transkonfinali u ostakli fl-FDI li ġew identifikati dal istudju ta' DG Ekfin. Is-slajt tal-aħħar ittikom xi dettalji ma ħarsu lejn l-aħħar punt ostakli ġenerali f'servizzi fl-Unjoni Ewropea snaqsu għamil minħabba id-direttiva. Iġifiri naħseb li rapporter għandu raġun, hemm x x'nistgħu niksbu aktar mid-direttiva, żgur mhux forsi. Konklużjoni tiegħi ma' dawn? Ser riformi fis servizzi fil unjoni Ewropea, anke fuq livell nazzjonali, għandhom xaqs maħfna ma' xorxin. Huwa tajjeb fil stati membri wara li direttiva daħlet fis-seħħ kienu kopraw ħafna flimkien sabiex ikun hemm proċess ta' screening. Dan jota l-industrija mux biss is-servizzi u kol. jota l-ICT specialment. Industrija ICT illi mux li produċi daqs industrija ekvivalenti fl stati Uniti. Għatem t-tjib, fil-produttività jekk pajjiżi tal-Unjoni Ewropea inaqsu l-restrività ta' servizzi għal livell ta' best practice, mux biex ikun hemm deregolamentazzjoni. Numru ħamsa namorru li id-direttiva l-slajdi ċara hemm industri fejn is-servizzi ma jistgħux jitjiebu billi jkollhom iktar kompetizzjoni, trid tħares ukoll lejn investimenti fl-infrastruttura. Grazzi ħafna. Jacques, thank you very much for... Grazie ħafna tal-li eċċedejt l-aspettativi tijaj, tal-li stajt tatina ħafna dejta fil kemm jista' jkun żmien qasir. Grazzi ħafna għal dan. Grazzi kien hemm tajtna informazzjoni ċara. Um, anki għall-użu tagħna l-bqija ta' tismiħ issa s-Sinjura Umen jikirbu tista' tkellimna għandek slides d hemm kopji tal-slides kollha għandhom ikunu disponibbli għal partiċipanti kollha għax il-screens eh, eh, tkabru dan l-axħar iżda ehm, kabru għom iżda għadhom zarwis biex is-segwi fuqhom. Is-sinjura għamman għal 10 minuti. Grazie ħafna l-ewwel net, nixtieq nirringrazzja l-Kumitat u speċjalment is-Sinjura Wiesel tal-istidnitni biex nagħti l-opinjoni tagħna mill-perspettiva tal-kummerċ kif tafu l-Business Europe jirrappreżenta numru kbar tal-SMEs u anke tal-kumpaniji u llum eh, nitkellem dwar eh, l-ostakli li l-kumpaniji għadhom qed jiffaċċaw fil-ħajja ta' kuljum tagħhom l-ewwel net li għandu x'aqsam mal-direttiva ta' servizzi iżda anki li len mid-direttiva ta' servizzi. Ħanibda billi ngħid li d-direttiva ta' servizzi eh, ġabet ħafna affarijiet tajbin magħha il-modernizzazzjoni tal-liġi, il-tneħħija tal-ħtiġijiet mhux ġustifikati, dawna kienu tajbin dak kien tajjeb iżda għandna nammettu li għad fadal ħafna ostakli li l-kumpaniji jridu jiffaċċawhom fin-negozju tagħhom li jkun speċjalment finali. u din hija ta' ħasra. Il-kelima diġa semmaw li hemm potenzjal kbir għal kabbir ekonomiku u għall impjegi Jiena hawnhekk minix qed nitkellem biss dwar is-servizzi iżda anki dwar l-industrija hemm rabta kif intqal Mr. Beltmut bejnhom u bekk il-potenzjal ta' tkabbir ekonomiku huwa kbir. Issa se nitkellem dwar l-ixkiel li għandu xasum ma' direttiva tal-servizzi. Fl-opinjoni tagħna hemm tliet tipi ta' ostakli li għandhom xasum ma' direttiva ta' servizzi. L-ewwel net għad hemm ostakli għal negozji dawna kellhom jitneħħaw diġà taħt is-servizzi eh, id-direttiva ta' servizzi u għalhekk aħna nappoġġaw il-politika ta' zero tolleranza, jiġifieri l-istati membri jridu jiffaċċaw il-qorti biex inneħħu dawn l-ostakli, ostaklu, eh, tip ta' ostaklu, ieħor xaqsam x'jaqsam mal libertà tal-istati membri taħt id-direttiva ta' servizzi biex iżommu ċerti restrizzjonijiet. Jekk ikunu jikkonsidrati proporzjonati u ġustifikati minħabba eh, l-interess l-interessi u dawna huma nirreferu għalihom għal grey zone ta' zoni li mhumiex ċari. Um, smajna mill-kumpaniji li għandhom uh, dubji jekk dawn ir restrizzjonijiet għandhom jinsammu għal raġunijiet tal-interess ġenerali. U għamot, bċertu mod, mod u għamot biex t-proteġi su uh, eh, lokali. Ikun tajjeb kieku ikonna iżjed trasparenza f'kif l-istati membri jużaw din il-libertà illi jżommu dawn il-żoni għal raġunijiet tal-interess ġenerali u il-peer review illi ġiet soġġerita mill- kummissjoni jiġifieri mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni, din ir-reviżjoni din hija ta' pass tajjeb. Kieku ikun eh, itjeb jekk isir iżjed trasparenti kif l-Istati Membri qed jużaw dan din il-libertà Il-Kummissjoni Ewropea kellha noti ta' informazzjoni li intibatu lill-Kunsill dwar l-istat attwali dwar l-implementazzjoni tal-direttiva dwar is-servizzi. Ma nafux il għaliex dan mhuwiex qed ma'dux isir naħseb li ehm, hija ta' idea eh, tajba jekk ikun hemm rapporti mill-Kummissjoni dwar l-istat attwali lil eh, Kunsill fuq il kompettività u anki lill-Parlament Ewropew tresqet l-idea wkoll li intaħlu paragrafu fil-programmi nazzjonali tal-semestru Ewropew dwar dan il-punt. It-tielet ostaklu li għandu xaqsam mal- ma' direttiva dwar servizzi għandha x'taqsam mal-punti tal-kuntatti eh, singli, uh, nasbu li dawna għandhom huma ta' benefiċċji għal kumpaniji iżda anke għal gvernijiet għal kumpaniji għax eh, ikollok iżjed eh, aċċess għall informazzjoni u formalitajiet isiru online iżda anke għal gvernijiet. Dana huwa mod biex jimmodernizzaw l-amministrazzjoni tagħhom u inaqsu l-ispejjeż permezz tal-użu tal-odot tal-e-government il-gvern online dan jista' jfadal il frank l-flus għal-gvernijiet. Iżda għatem um, post fej nistaw ntejbu situazzjoni għanna tlet elementi għawnek l ewwel net aċċess għall-informazzjoni um, tajba, l-aċċess jista' jsir aħjar, iżjed faċli, ġviri l-informazzjoni jissir biżjed fizjet lingwi, u anki li l-kumpaniji ikunu jistaw iwet u l-formalitajiet kollha online dan jfisser li li signature li firem e, e, e, kiku kun perfett kiku wieħed verament jista' jużaha. Mela aħna nsejħu lilkom biex tiffirmaw għal karta ambizjuża tal-PSC forsi saqsu għaliex għax aħna nħossu li għanna bżon ta' indikaturi biex, nkejlu inkejlu il-funzjonament il ta' PSC, u anki konna indikazzjoni mill-kumpaniji. Jina semmejt xi punti dwar l-ostakli li għandhom xaqsu ma' direttiva ta' servizzi, iżda il-messagġ awlieni lum tiegħi huwa illi aħna nemnu li għanna bżon ta' approċ integrat. Jiġri mux biss li nifokaw fuq il-direttiva il ta' servizzi, iżda anki li l-en minnem. Għanna nkunu iżjed konsistenti flimkien eh, fl-inizjattivi u direttivi oħra tal-Unjoni Ewropea, per eżempju direttiva tal tal-e-commerce jew tal-kwalifiki professjonali, għawnek u għanna nħarsu lej oqsma oħra li mumiex koperti mid direttiva ta' servizzi, per eżempju, l-aġenziji tal-xol ehm, temporanju, l-xol privat. Ehm, għanna jkonna approċ iżjed integrat. Forsi għanna nsemmu għonek fil-rigward ta' dan l-approċ integrat, għanna jkonna analizi tal-ostakli tal li għatem għal-settur ta' servizzi. Se natikom xie eżempji. Illi il-negozji jridu jiffaċċaw, per eżempju, jaddu minn eh, għandhom ħafna speċjalizzazzjonijiet u eh, professjonijiet li huma regolati hemm minn mit 800 minnhom li huma regolati u 25 eh, minnhom biss huma msemmin f'istat membru wieħed u jiena nisma' illi batenda huwa huwa eh, professjoni regolat bir-regolamenti ehm, jien għandi xi dubji dan dan. Għanna namlu lista dwar x'inhuma il-professjonijiet um, ehm, regolati u l-istati membri għandhom jieħdu azzjoni biex innaqsu il-numru ta' dawn il-professjonijiet eh, ehm, regolati għax huma ta' ostaklu għal kumpaniji. Hemm ukoll in-nuqqas tal-arfin tal-kwalifiki professjonali u dana huwa marbut ukoll mal-ewwel wieħed u t-tieni eżempju huwa l-assigurazzjoni doppja eh, tafu l-koll xifisser dan li kumpanija li għanda bżon assigurazzjoni fi stat membru wieħed ikollu eh, bżon ta', assigurazzjoni fi stat membru ieħor u bekk hemm iżjed spejjeż involuti u iżjed flus involuti u żmien. Eżempju ta' ostaklu hemm ħafna standards eh, nazzjonali, ħafna standards eh, nazzjonali konfliġġenti u anki nuqqas ta' għarfien fil-rigward tal-prodotti huwa komuni li kollok dan il-prinċipju tal-arfin reċiproku iżda mhux fis-servizzi. Naħseb li għandna jkollna iżjed fiduċa u u fejm tal-arfin reċiproku bejn l-Istati membri, per eżempju fil-qasam tal-akkreditazzjoni tal-esperti jew l-autorizzazzjoni ta' ċertifikati. Uh, ostaklu ieħor illi diġà semma huwa ir-regoli sproporzjonati tal-ippjanar spazjali. Smajna mill-kumpaniji tagħna illi huma mxeklin mill-testjar eh, tal-mezzi ekonomiċi u dan għajt jirristringi l-kompetizzjoni u eh, jiproteġi ċerti interessi. Eh, il-ħames eżempju huwa l-forum legali tqal u l-ħtiġijiet tas-sjed għas-sjeda meta wieħed jistabilixxi ruħu fi stat membru ieħor u s-sitt ostaklu illi xtaqt insemmi hawnhekk huwa għannu ta' produttività fil-servizzi tal-negozju. Diġà semma li servizzi tal-negozju pal ict il-faċilità tal-management huwa servizzi għal kumpaniji oħra m'hemmx tkabbir, ma kienx hemm tkabbir fl-aħħar snin u ikun aħjar jekk il-Kummissjoni Ewropea tista' tappoġġa il-grupp tal livell oli għal dawn is-servizzi fin-negozju biex biex id idea ta' xem involuta hawnhekk u x'azzjoni għandha tittieħed. Mela, bekk kelli punti ewlenin li xiftit mill-ostakli li il kumpani il-negozjati qed jiffaċċaw fil-ħajja reali tagħhom. Naħsbu illi wasal iż-żmien biex naġixxu u għanna niddefinixxu il-passi li għandhom jittieħdu biex ikonna direttiva ta' servizzi fl-Europa. Nasbu li hemm tlet passi li jridu jittieħdu l-ewwel net ninforzaw id-direttiva ta' servizzi, zero tolleranza bħala politika essenzjali, tieni eh, approċċ integrat biex nanalizzaw l-ostakli u naħdmu fuqhom u tielet l-arfin reċiproku u l-fiduċa reċiproka bejn l-istati membri. Hemm bżonn ta' dan u il-Parlament Ewropew għandu jimbotta l-Istati membri biex japplikaw da kollu direttiva għas servizzi Grazzi ħafna għall-opportunità li kelli biex nitkellem dwar l-ostakli għal negozji, ovvjament għat ħafna eh, xinat fuq dan is-suġġett qed infaslu rapport dwar l-ostakli illi jkun iżjed eh, sħiħ u ninformakom dwar dan. Iżjed l-qudiem, grazzi. Grazzi ħafna. Mela tinkun indulġenti illum iżda eh, għax il-prestazzjonijiet kollha huma daqshekk interessanti. Jiena se nistieden Thomas Curry li Marie li qed jirrappreżenta l-Presidenza u se jagħtina il- l-opinjoni tiegħu dwar x'għandna nagħmlu fil-rigward tad-direttiva ta' servizzi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lil Anna Maria tal-li semmejt dan il-li ressaq dan il-din kwestjoni tant importanti u jiena kontent ħafna li qiegħed hawnhekk nirrappreżenta il-Presidenza jiena mill-Kunsill tal-Kompettività ċarf moħħi dan il-din il-kwestjoni għax kena diskussjoni tajba fil kunsill tal Kompetitività il-beraħ Diskussjoni li kellha x'taqsam mal-integrazzjoni tas so um, ehm, singlu u e, din id-direttiva ta' dwar servizzi u kif nistaw intejbu mod sistemiku il-prestazzjoni tad direttiva fl-Istati membri. Fil-kuntest tal-survey e, tal-tkabir annwali u tas-semestru Ewropa u nasab li żgur kulħadd jaqbel u nistaw nħarsu lejn ir-riċerka e, li saret fil tal-effetti ekonomiċi tal ta' din direttiva hija li l-implementazzjoni tad direttiva se tejjeb l-ambjent tal-kumpaniji, tal-negozji se tejjeb l-ostakli u l-medda tal-servizzi disponibli għal konsumaturi u l-prodotti se, servizzi se jisiru iżjed irħas. Kien hemm studju mill-Olanda, mill Economic Bureau temmek u għal li tista' titriplika jekk differenzi fir-regolamenti tistgħu jistgħu jisparixxu l-esportaturi ovvjament huma marbutin mal mal xejriet globali li ħarġu mill mill globalizzazzjoni u mill-kummerċ ħieles dan huwa ta' importanza enormi fil-rigward tal-investiment u l-Unjoni Ewropea tibqa l-ikbar esportatur u importatur u sors u reċipjent tal-investimenti. Kif qed nistennaw 90% ta' tkabbir ekonomiku sal-2015 se jsir barra mill-Unjoni Ewropea, eh, ovvjament għanna u importanti ħafna li aħna naqbdu dan il-kummerċ għal ċittadini tagħna u għal kummerċi tagħna. Fir-rigward tal-globalizzazzjoni, ovvjament, għanna nibnu su singlu fir-rigward tal-trading block um, wahdu għax għadha ma l dan il-level. Nasab li d-direttiva ta' servizzi kienet fil leġenda tal-kummerċ kollu kemmu. Aspettu ieħor huwa u nafu dwar u koll fil tal-minħabba il-krizi finanzjari il-so eh, singlu bħala proġett huwa fraġli ħafna u hemm il-possibilità tal-sklerozi li tidħol u ikonna problemi u bekk għanna nsibu soluzzjonijiet għal dik il-kriżi u konna jżid kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet Ewropej. Din hija son juża biex insibu r-resoluzzjoni għal eh, ġust għal kulħadd fi rigward tal-istatistika dwar l-servizzi diġà semmit li waqt li servizzi jikkostitwixxu 70 jew 71% eh, tal-GDP kollu tal- tal-Unjoni Ewropea dan 3.2% biss tiegħu huwa minħabba il-kummerċ fl-Unjoni Ewropea. Eh, dan huwa tkabbir enormi li wieħed għandu jindirizza jindirizza il kummerċ ifisser ix il kummerċ ifisser il xogħol u biex nindrizza dan għanna bżon ta', polit ta rida politika normi u riforma strutturali u għanna nindirizzaw kwestjoniet bħal il-bżonijiet um, ehm, ekonomiċi, trasparenza u affarijiet oħra fil-gwar ta' regolament tal-professjonijiet il-, il persuna li nata fil-ċumni fl-Austria, per eżempju, l-ħtiġijiet għal-fornituri non domestiċi għax differenzi huma enormi kif nafu l-semmu ċifri l-impatt fuq il-GDP jista' jkun bejn 0.6% u 1.5% jew bejn 60 biljun euro u 140 biljun euro u l-istima fil-gwar tal-FDI u l-negozju semmaw kienu 7% u 4% rispettivament. Iż-żidiet il-idħol addizzjonali li wieħed jista' jikseb minħabba l-ħtiġijiet ifissru li għanna bżon il-titjib u dana tista tagħmel differenza sinifikanti fil-gwad tal-obligi u il-prinċipji tal-qalba tad direttiva ta' servizzi illi jinżlu f'kull livell tal-amministrazzjoni tal-gvern li diġa semma għawnek manniċ biss kwistjoni Ewropea u nazjonali, għawnek qed nitkellmu fuq livelli nazjonali, lokali u reġjonali biex sistematikament timplementa ir-regoli kollha fil tal-servizzi dawn huma ta' sfida enormi għall istati membri fil ta' koordinazzjoni u amministrazzjoni u anki iżjed għal dawk l-istati membri illi joperaw mod reġjonali eh, deċentralizzat tal-gvern. Il-Konsil ta' Kompetitività għalla fl-axħar jumejn diskuta s-survey u s-semestru Ewropew, U għall-ewwel darba l-integrazzjoni tal-so singlu l-implementazzjoni tal-direttiva ta' servizzi formaw parti mid-diskussjonijiet u għalhekk kien punta tluq tajjeb u jiena kuntent nirrapporta li l-istati membri kollha laqgħu l-inkorporazzjoni ta' din id-direttiva u anki f'rigward ta' rapport ta' integrazzjoni u kważi l-istati membri kollha li tkellmu il-biċċa kbira fil-fatt laqaw l-inkorporazzjoni fil-proċess tal- eh, tal-semestru Ewropew ta' dan ir-rapport. Għalek, ehm, qed naħsbu biżjed serjetà u anki l-obbligi tal-Istati membri biex ehm, jinkorporaw il-direttiva ta' servizzi jessi sirriżjed serja. Il-kienem il karta tal-Presidenza bazi tad diskussjoni li diġà saru fil-Kumitat tal-Livell Ola dan kien jinkludi diskussjoni fuq id-Direttiva ta' Servizzi u inkluda l-inkorporazzjoni sistemika ta' din direttiva u anki biex nistabilixxu l-single points of contact u li konna eh, sistema ta' informazzjoni ta' singlu u biex noħol u iżjed kuxjenza fil tal-proċeduri u anki iżjed dialogu mal-Kummissjoni kienet um, importanti f'dan ir-rigward. Nafu li ħafna mill-ostakli f'rigward ta' direttiva ta' servizzi mhumiex fiżiċi. F'rigward tal par eżempju il-kontrolli fuq il-frontiera, issa iżjed amministrattivi dawn huma iżjed diffiċli biex tidentifikhom xi stati membri eh, fil-gwad tal ta' kuntat singlu u organizzat fuq il-livell nazzjonali għandhom livell oli ta' sofistikazzjoni u um, uh, portali anki eh, sħaħ tal-gvern hemm ċerti stati membri li huma fil qċata fil fil-gwar tal-e-government fil-gwar tal-punti singlu tal-kuntat. Eh, hemm stati membri oħra li jridu jiżviluppaw il-point of single contract. U diġa sviluppaw il-portals tal e-government u bekk dana enuhom. Kontrast stati membri oħra kellhom jiffaċċaw sfidi kbar fil-gwad tal-iżvilupp tal-punti ta' single contact u fit-transazzjonijiet fil-kuntest tal-iżviluppi li saru f'dawn stati membri, in partikolari u l-iżvilupp tal-politika tal-e-government. tal politika tal e government u din għanda applikazzjonijiet iżjed fil-fond fil-gwad tal-gvernijiet u sistemi amministrativi kif kol spejjes miżjuda. U għalek mux dejjem ikun faċli biex jagħmlu dan. Nasa pazzjoni mizjuda hija meħtieġa biex neħħu restrizzjonijiet mhux ġustifikati u restrizzjonijiet fuq il iswi ta' servizzi u tal-prodotti speċjalment fil-gwad tal-beħ bl-imnut, il-kostruzzjoni, turizmu, il-servizzi ta' kostruzzjoni u l-industrija tan netwerk U l-Kummissjoni għamlet um, studji um, biex fejn imrajna dan l-an il-rakkomandazzjonijiet se, se inkludu il-regolamenti tal-professjonijiet tal biex l-istati membri jagħmlu reviżjonijiet huma stess jew l-screening tal-leġislazzjoni domestika. Din hija importanti biex nimxu l-qoddim dana se jitwetta taħt rakkomandazzjonijiet speċifiċi. Kummerċ, il-negozji jridu jifaċaw wis birokrazija, liġijiet nazzjonali japplikaw għabbażi tal-ċittadinanza, u hemm bażijiet oħra eh, domestikament jew um, testijiet ta' mezzi ekonomiċi wkoll illi wieħed irid eh, jistħarriġhom, wieħed irid jifhem aħjar x'inhuma l-ostakli f'kull qasam u il għaliex għadhom hemm. U rridu jkollna analiżi ekonomika iżjed aġġornata fuq is-setturi li iżjed kritiċi f'ħafna minn dawn il-każi rridu ċertu ammonta ta' onestà mill-istati membri li jgħidu l-verità u riformi strutturali ħafna gruppi għal parir diġa twaqfu għal ħafna setturi bħala tsar per eżempju l-ikel agrikolu u kimiċi. Il-Kommissjoni malajr stabil li xiet um, grupp ta' livelloli fil-gwad tal-parira servizzi in ġenerali ma' persuni oħra interessati u l-Presidenza Irlandiża żgur se tappoġġa il-waqfin ta' grupp bħal dan bekk jiena nistenna ħerqan għal rapport minn rapporter minn Ann Marie u nittama illi il-kontribuzzjoni tiegħi llum u l-oħrajn tal-lum ikunu tajnuna lilek f'dan ir-rigward. Grazzi. I would like to, to say to our friend from the Irish press is that during the debate... Nishtiq najdilna li najdlu lil eh, kollega Tana Irlandis illi waqt id-dibattitu se nitolbok tkun iktar konkreti, ġifiri forsi tixtieq tibda taħseb dwar elementi iktar konkreti. Started the questions yet, actually, so. Għadna ma bdejniex bil-mistoqsijiet għalissa. Naħseb illi s-sur Marri kellu raġun meta semma xuħut mill-ostakoli għadni kif rajt xi ħaġa fil-gazzetta ta' eh, tar renju Unit fil-belt ta' Albertsfield fej eh, s-siru il-saqanzi saru il-lob tal lop olimpiku eh, meċi mis-sur Barnier, xoħut li din jamlu skiing ma jistawx iktar jippratikaw u għal daqstan tista 5,000 ruħsejt se fuq il posta tax xogħol tagħhom Jiġifieri hemm ħafna problemi qudiemna. Signora Nielsen. Thank you and thank you very much for the invitation. Grazzi, grazzi tal-istedina. Congratulate you to the almost perfect gender balance. Oh, qed nara, rrid nifirħilkom għaliex hawn bilanċ bejn is-sessi hawnhekk fuq dan il-panel. Mela, jiena se nieħu perspettiva ftit iktar differenti minn dik tal-kellima l-oħrajn u se nieħu perspettiva ftit iktar soċjali L-ewwel net irid nfakkarkom illi il su waħdini għas-servizzi mhuwiex għan fih innifsu imma għodda biex nilqu progress fuq livell soċjali biex nsaħħu ntejbu l-benesseri ta' ċittadini tal-ħaddiema tal-persuni danna irridu nżommu f'moħna meta nitkellmu dwar l-implementazzjoni tad-direttiva dwar is-servizzi rridu naraw ukoll il-kontribut tal-su waħdini biex nilħuq dan il-għana aħna rridu li l-Kummissjoni tagħmel Wieħed irid dejjem eh, issib eh, bilanċ, dejjem hemm eżempji tajbin, eżempji ħżiena eh, għal dawk li huma kontra. Forsi jista' jkun hemm evalwazzjoni iktar bilanċata ta' dak li sar f'dan il-qasam sissa għandna volja l-implementazzjoni ta' direttiva waslet għal ħafna ostakoli Aħna fokajna fuq ħafna mill- l-ostakoli li għadhom jeżistu ma rridu ngħidu li s-servizz ta' eh, il qasam ta' servizzi huwa kompless ħafna u mhux faċli li wieħed jasal għal servizz. Id-direttiva tas servizzi ma tantxila fis-seħ għalhekk aħna naqblu ma dak li qalet il-Kommissjoni li m'għandniex nerġgħu niftħu din id-direttiva għalmenu mhux issa Jiena naqbel ma' rapporter illi aħna irridu nifokaw fuq kif se noħolqu iktar impjiegi dan huwa essenzjali. Aħna rridu suq waħdini għas servizzi li jagħmel kontribut pożittiv għal ħolqin tal impiegi fl-Unjoni Ewropea għat huwa li 11.7% fiż-żona euro għat fost iż-żazax iktar oli li għanna għet nirriskjaw il-senet il-ġenerazzjoni sħiħa minħabba din il-krizi u għalla volja t-najdu illi il-krizi edha e, tersaq lejn t-mima, mejna ma tanċina konvintax minn dak li l-Komissjoni, dak li għatjajdunna l-Bank Ċentrali Ewropew ehm, u anki sbiq ta' xol. Jaj, billi e, nibdaw naraw xiftit ċaqliq u fit kabbir f'sal-ħar tas sena xorta da mux se wasala l iktar impiegi U għawnek jena ma naqbilx ma rapporter għax ma naħsibx li wieħed jista jifret il in ta' l-impiegi mill-kondizjonijiet ta' xogħol aħna mħasbin li ħafna mill-impiegi li qegħdin jinħolqu bħalissa fis-settur ta' servizzi ma jitolbux ħafna ħiliet eh, kbar u ma repetittivi u ma tantx hemm salarji tajbi marbutin magħhom qed naraw ukoll nies li jaħdmu li huma xorta waħda fqar u dawn huma morbuta ħafna mal impiegi fil-qasam tas-servizzi. Dan żgur mhux se jwassal għal benesseri uh, tal-ħaddiema Ewropej. Anki l-kwalità tal impiegi huwa importanti minn aspett u perspettiva oħra wkoll, ġifieri il-kondizzjonijiet tax-xogħol u il-salarji, uh, eh, kondizzjonijiet ħżiena iwaslu wkoll għal kondizjoni ta' xogħol ħżiena iwaslu għal oti ta' servizzi ta' kwalità baxxa. Il-Komissjoni qalet li għandna bżonn li għajkonna jkollna tolleranza zero Jiena ma ngħidx li ma naqbilx imma jiena naħseb li tolleranza zero għandha tapplika wkoll punti u kwistjonijiet oħra wkoll hemm ħafna punti fejn il-Kummissjoni ma tnidix eh, proċeduri ta' ksur għal volja suppost li tagħmel dan. Dana mhux biss fil-qasam tal- eh, direttiva ta' servizzi imma oħrajn u kol. dana mux bissa l-moviment ħiles imma anke l-libertà ta' stabbiliment. ħafna drabi dan eh, jintuża bħala pretest biex jirġu reklutati l-ħaddima għalek bżon li ma jiġux reklutati nis sempliciment għalix jiswew inqas flus minn nisa ċittadinanza oħrajn. Rridu nħarsu l-interessi kemm tal-ħaddiema u anki ta' min qed iħaddem bona fede u anki biex ma jkunx hemm kompetizzjoni żlejali minħabba eh, nies li jgħidu li qegħdin jaħdmu warrasom meta fil-fatt ma jkunux u anki biex jevitaw eh, regolamenti nazzjonali fir-rigward tax-xogħol aħna nemnu li l-Kommissjoni għanda tevalwa u t-proponi sanzjonijiet effettivi biex eh, nitrattaw kwestjoni ta' social dumping u abużi oħrajn mhuwiex aċċettabbli illi il-ħaddiema ma jitħallsux kif imess u li l-kontributi għal skemi ta' sigurtà soċjali ma jsirux laqqas jew inkella jitnesew biex najtek. u din hija wkoll id-direttiva dwar l-infurzar dik tal-posting of workers huma importanti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 However, we believe that the Commission proposal Aħna nemnu li proposta tal-Kommissjoni ma tmurx li l-in bizzejiet u għanda minnejn tillimita u koll il-possibilitajiet li jesistu li jisiru dawn il-mizuri ta' kontrollu jena nemmen li dan il-Komitat se vota fuq dan il-punt għada u għek kassa niħu l-opportunità biex nħedġiġkom li t-izguraw li din id-direttiva issir eh, sinifikanti għal ħaddim li suppost edha tħarrisom. L-ewel net bżon li il-kriterja fl-artiklu 3 biex ma jkunx hemm abbużi dan japplika l-artiklu 9 ukoll bżon tkun li kunem lista miftuħa ta' miżuri ta' kontroll nazzjonali, lista vinkolanti wkoll. Il-bqija jiena naħseb illi s-sitwazzjoni attwali mhix se titjieb u fl-aħħar nettu naf li dan huwa kontroversjali u naf li mintom se taqblu miegħi, imma Jiena irrit nisħa u kol fuq il-kwistjoni tal-responsabilta ehm, um, konġunta u anki individuali. Dinja kwistjoni kruċjali. Unbatem il-regolament Montague għalix dana kien eżerċizzju minnaħa tal-Kummissjoni biex tagħti il libertà ta' stabilament u anki um, dritt għal għal drittijiet u servizzi oħrajn l-imsiħba soċjali ma kienux uh, sodisfatti b'din il-proposta u għalek il-proposta ġiet irtirata ma l-problemi li nħolqu mill-sentenzi eh, u deċiżjonijiet tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja għadhom hemm u rridu nagħmlu xi ħaġa dwarhom il-fatt li l-proposta tal-Kummissjoni ma kienx sodisfaċenti ma jfissirx li għandna ċedular minn ma nagħmlu xejn fil-proposta tana il-proposta tagħna huwa li konna protokoll ta' progress soċjali marbut ma' trattati dan il-protokoll għandi jiżgura li eh, drittijiet soċjali għandhom jieħdu preċedenza fuq libertajiet ekonomiċi f'każ li jkun hemm konflitt bejn dawn it-tnejn. Naħseb illi jiena edha xorta waħda nżomma s-sujġet għaliex tal affarijiet huma kollha marbutin ma' xulxin irrid insemmi wkoll id-direttiva dwar il-kwalifiki professjonali. Aħna nil-qawa din id-direttiva nħossu li hija waħda importanti din hija xi ħaġa li settejn biex ikun hemm iktar mobilità transkonfinali u tellimina wkoll xi ħut mill-ostakoli mhux ġustifikati li jkollna qed nitkellmu fuqhom. Jiena se nirrispetta l-ħin allokat lili u nikkonkludi billi ngħid li huwa din id-dimensjoni soċjali ta' dan kollu hija importanti ħafna mhix xi ħaġa li nistgħu ninjorawha. Anki it-titjib tal-suq waħdinja servizzi ma jistax biss e-, ikun bħala tweġiba l-kriżi biex jipromuovu tkabbiru mpiegi l-gvernijiet iridu jwaqfu l-politiki ta' austerità aħna maħniex kontra l-konsolidazzjoni fiskali ma din tirrikjedi iż-żmien u l-istati membri jridu jingħataw iż-żmien li jeħtieġu biex id-deficits fiskali tagħhom inaqsuhom din mhix xi ħaġa li tista' ssir millum għal-għada għaliex inkella il-prezz se jagħmel tajjeb għalih il-ħaddiem meta nitkellmu dwar tweġiba għal kriżi għal kriżi iva jridu neħħu l-ostakli ma dam m'għandux isir skapitu tal-ħaddiema irridu naraw iktar investiment, iktar programmi ta' investiment Ewropej. Uh, dan huwa importanti hemm bżonn li nwaqfu l-miżuri ta' austerità naħseb illi dawn huma fost xi wħud mill-miżuri li hemm bżonn biex aħna noħorġu minn din il-kriżi. Grazzi ħafna. Good, well thank you very much. Uh, all four speakers. Grazzi ħafna lill erba kellima. Istanna xi mistoqsijiet u kummenti min-naħa tal-kollegi. Jiena irrit illi uh, eh, l-ewel nisimaw minnant il-rapportez għanna lista twila mux ħossin il-sur Obama id-ġaġi bidli l-attenzjoni aktar kminis New York Gepot, Hans Lick, Steiler. Unimmaġina li shadow rapportez u koll ixtiq ikontribuċu sinjura Rapti, sur Lohigad u jienu koll. Imma jena uh, eh, forsi musenħu ħin issa d-darba. Signora Corazza Bilt eh, tkellmet qabel, għalek l ewwel nisimgħu ftit minnant il-Shadow Rapporteurs Anna Marija, niġi nġilura għalik. Mela Silvia Rapti biex eh, tiftaħ. Grazzi, President. Jena se niprofa nitkellem eh, fil-qosor kemm jista' jkun għal żewġ raġunijiet l-ewwel nett għaliex jina nemmen li huwa importanti ħafna li llum eh, nkunu nistgħu nisimgħu mingħand il sinjura Gebhardt din hija eh, il-kollega li kooperat fuq din id-direttiva għandha ħafna esperjenza li tista' tgħinna U anki naħseb ukoll li huwa importanti li nisimgħu minn għandek, Sur President, Jiena irrit nisma dak li taħseb inti fuq dan is-suġġett għalhekk mela jiena se nitkellem fil-qosor fuq il-kwistjoni tal-Business Europe. l qed nirringrazzja l-kellima kollha li ġew hawnhekk illum eh, nirringrazzjahom tal-li jiddedikawna ftit mill-ħin tagħhom u eh, tal-li qasmu maħna xoħut mill-idejat tagħhom nixtieq ukoll nirringrazzja lil anna Maria Corazza Bilt għal xogħol eċċellenti li għamlet sissa ħadmet b'mod dinamiku ħafna. U din hija xi ħaġa li lilna linna tħeġġiġna biex naħdmu aħjar favur l-interessi taċ ċittadini Ewropej. Jiena nixtieq nifraħ lis-segretarjat tal kumitat u l-president tal-li organizzaw dan ismiħ fejn eh, qed nisimgħu opinjonijiet differenti, perspettivi differenti. Mela, issa lura għal Business Europe mistoqsija speċifika ħafna indirizzata lilkom. L-artiklu 20 paragrafu 2 ta' direttiva jiprojibixxi kull tip ta' diskriminazzjoni bazi ta' pajjiż tal-oriġini, eccetera. Mela kif jistaw il-kumpaniji jipproċedu biex joffru iktar ċertezza legali sabiex ikun hemm kummerċ transkonfinali aħjar. Jiena nistaqsi x'inhuma il-marġni, x'inhuma il-limiti, x'inhuwa l-marġni ta' manuvra li għandna sabiex inkunu nistgħu in jkollna implementazzjoni aħjar tad direttiva u ngarantixxu ħarsien kemm tal-konsumatur u anke tal-ħaddiema involuti. Umbat nalaq billi nistaqsi il-rappresentant tal-Trade Unions Ewropej x'taħseb li jkunu il-riżultati tal-proposta tal-Komissjoni Ewropea għal aktar liberalizzazzjoni tal-qafas regolatorju. Grazzi ħafna mistoqsijiet importanti l-kellim li mess sur l-ħagad. Iva, grazzi sur President. Peress li jem lista ta' kellima twila ħafna mistoqsijiet se nitkellem fil-qosor, grazzi ħafna dawk il-prezentazzjonijiet. Eh, eh, utli li konna dawn iċ-ċifri kollha ġodda jiena nixtieq nistaqsi mistoqsija lis-Sinjura Umen dwar l-implementazzjoni inti għat li maċem għat memx implementazzjoni sħiħa tal-suġġerimenti u tal-deċizjoni tal-Qorti tal-Ġustizja minnaħa tal-Istati membri peress li eh, kien il birraħ biss li aħna waslinna xi waslitilna xi informazzjoni mill-iskobod eh, dwar ir-rata ta' implementazzjoni qegħdin inħarsu lejn rekord ġdid ta' 0.6% li hija xi ħaġa pożittiva ħafna hija aħbar tajba għal dan il-proċess kollu kemmu tista' tkun ftit iktar speċifika tajdinna eżattament x'inhi l-problema u fejn qegħdin taraw in-nuqqas ta' implementazzjoni per li milli jidher aħna mixin fil direzzjoni tajba dak li hija implementazzjoni. Um, I think that's Naħseb li dawk eh, kienu shadow rapporters kollha jiena ma tkellimx, forsi nitkellem aktar tard jgħid il-President. Uh, Mr. Handel, is it, did you... Sir Hendel, xtaqt titkellem? Skużani. Skużani, tant qiegħed bil-qeda uh, lura illi ma rajtekx. Is-Sur Handel. Mbagħad is-Sur Obamaja. Iva, grazzi ħafna Sur President. Kumment ta' malajr. diffiċli illi wieħed jimmaġina kif tista' tittejjeb din id-direttiva u dan qed tiġi eh, diskussa fuq bażi fejn il-ċittadini m'għandhomx rwol fiha. Iva qed nitkellmu wkoll dwar il-kwalità tax-xogħol imma jridu naħsbu wkoll dwar il-ħlas li jirċievu dawn ġifija hija ħaġa ridikola li aħna eh, fil-kontesta kemm għandhom bżonnijiet iċ-ċittadini tagħna l-ħaddiema li jitħallsu sew illi jkunu imħarsa fuq il-posta xogħol tagħhom illi ta' mhux meqjusa xejn f'din il- il-direttiva ħafna uh, entitajiet konsultattivi fil-Germania. Issa ħarġu kotba sħaħ fuq uh, eh, l-ekkim sejħa letterbox companies u l-abbużi li għamlu dawn. Di mish bis kwestjoni ta' protezzjoni tal-persuni. Għajjena rċiva ħafna l-menti minnaħat tal-kumpaniji kumpaniji li kienu vittmi ta' abbus minħabba ta' kompetizzjoni zlejali. Per eżempju, fil-xtalbiet jew sejħiet tal-offerti mill-autoritajiet lokali. Ġifiri, mux biss il-kwistjoni eh, ta' kif tħaddem in-nies, kif tħallasom u kif tagħmel pressjoni fuqhom, imma li jkun hemm ta' kompetizzjoni indaqs għal dawk kollha li operaw fil-qasam tas-servizzi u anki fil- fil-sena tal-bini, dinja xi ħaġa li rridu nżommu f'moħħna f'dan il-kumitat. Kif għattilkom diġa jien għandi ftit mistoqsijiet li se nżommu mal-aktar tard, l-ewwel se nipprova nieħu eh, kummenti minn għand kulħadd nittama li l-erba' kelliema sa qegħdin jieħdu eh, nota biex ikunu jistgħu iwiġbu għal mistoqsijiet kollha li qed isirulhom. Mela ngħidilkom minn hemm fuq il-lista tal-kelliema sur Obama, Gepard, Hans Leto Steiler intom Iva edin fuq il-lista tijaj ta' konfondux. Sur God erġajċ taqt, titkellem, point of order. Sur President, mux aħjar ikonna gruppi ta' tlita minn nies jamlu l-mistoqsijiet unbat il-panel wieġeb. Ma tantx għanna ħin, jekk intom tamlu mistoqsijiet twal, mux se jirnexxinna. Is-Sur Obama l-ewwel. Grazzi, Sir President. Jina nishtiq nirringrazzja lil dak kollha li għamlu dawn il-preżentazzjonijiet illum u nistenna bil-ħerqa rapport ta' dwar pajjiżi l-Awstrija l-ewwel punti li xtaqt nagħmel huwa li dawn l-effetti minn fuq għal isfel huma utli imma hemm il-mistoqsija dwar l-standards soċjali li huma differenti minn stat membru għal ieħor regoli dwar il-ħin tax-xogħol, kontributi tas sigurtà soċjali, ecc. Dawn huma inklużi f'dak l-istudju? Mbagħad l-eżempju l awstrija inqas kompetizzjoni minħabba ta' eh, spejja sola qed naraw hawnhekk. Imma il-kwistjoni amministrattiva hija waħda importanti. Naħseb illi hemm punti oħrajn li rridu nqisu fl-analiżi ekonomika tkellimna dwar dawk li natfu eh, il-ċumniji fil-Austria. Imma wieħed irid jara l-istampa kollha kemm hi mhux biss iż fil-produttività fl-Awstrija. Xaħat li nadda fil- eh, ċumniji, mux bis għet nadda fil ċumniji imma jagħmel ukoll eh, parti mis-sistema tal-tifi tan-nar, irrid joħroġ ċertifikati wkoll dwar l-istat Eh, u l-sigurtà ta' impjanti ta' tisħin u anki eh, l efficienza fil-użu tal-enerġija. Ġifiri, tittara x'se jintilef jekk dawn il-persuni ma jirċevux taħriġ biex eh, joffru servizzi ta' kwalità u li mhumiex ċertifikati biex jagħmlu dan u mhumiex il-kwalifikati biex jagħmlu dan tista' tara mbagħad li jkun hemm aktar konsum ta' enerġija u hemm dejjem dak il- Uh, level ta' riskju. Mbagħad hemm ukoll l-aspetti ta' regolamenti dwar il-bini. Den letztlich ist auch die Qualität der Einlagerung, die Qualität der Durchführung. Ġifieri huwa faċli li wieħed jgħid li nistgħu nagħlqu għajnejn għal dawn ir-rekwiżiti, rekwiżiti li jistgħu ikunu differenti minn stat fl-Awstrija għal stat ieħor fl austria Ġifieri hemm komponent soċjali illi jrid ikun inkluż f'dawn eh, l-analiżi. Okay, thank you, that's very interesting. Grazzi ħafna għal dik l-informazzjoni interessanti ħafna, saridu naraw jekk hemmx diskriminazzjoni għabbażi ta' eh, nazzjonalità għal persuni li qegħdin jagħmlu xogħol f'pajjiż ieħor m'hemmx għalfejn da' m'għandhomx jiksbu eh, ħiliet addizzjonali. Signora Gephardt. Grazzi ħafna, Sur President. Jena u koll nishtiq nir-ingrazzja l-kellima għalli idejat eh, perspikaċi li qasmu maħna jena u koll għedin naħdmu biex eh, nimplementaw id-direttiva għalix eh, sar ħafna xogħol hawnhekk fil-Parlament Ewropew fuqha u aħna konna essenzjalment responsabli għal riżultati raġonevoli daqshekk li ksibna u eh, aħna wieħed minn dawn ir-riżultati kien propju li kien minn uġġo fija il-prinċipju tal-pajjiż tal-oriġini sabiex dan il-su ikollu regoli u ma dawn ir-regoli ma kellhomx ikunu ta' xkiel. Naħseb minn dak kollu illi intqal qed naraw illi l-problema li għandna aħna issa huwa l eterogenijieta eh, kif eh, sejħilha s-sur Webbens Eh, jiġifieri d-diversità tal-liġijiet minn stat membru għalliħor din hija il-problema. U din hija xi ħaġa li aħna rridu nindirizzawha. Issa minn dak qed naraw illi irridu naraw dan kollu xi fisser għal ġejjieni. U s-Sur Veltman għal xi ħaġa interessanti wkoll li di mhix kwistjoni ta' deregolamentazzjoni da' skemmi kwistjoni li konna regoli jew liġi komuni il-mistoqsija tiegħi hija lil kelima kollha. X'jaħsbu huma li hija l-iktar kwistjoni importanti u mbagħad għandi mistoqsija speċifika għas-Sur Pelkmans fil-paġna 14 Eh, tkun xi ħaġa sabiħa kieku tista' tispjegalna f'aktar dettall kif tara dan kollu nis jiktbu ħafna affarijiet sbieħ imma mbagħad biex tifhem x'inhuma eh, diffiċli ġifieri jridu jispjegaw ukoll mhux biss mhux jitbu l-affarijiet sbieħ ma jispjegaw xi fissru tkun ħaġa importanti li konna u koll eżempji ċari ta' dak li rittajt bija l-eterogenijità. Umbat, għandi il-ment minant il-kollega eh, ta' sinjura Korazza Belt. Ija ridet tinterrompi l-sinjura Nilsen għaliex Eh, tkellmet dwar id-direttiva fuq il-posted workers, imma jekk aħna se nitkellmu biss fuq id-direttiva dwar is-servizzi, kellna wkoll eh, ninterrompu l kelliema l-oħrajn li wkoll semmew eh, direttiva per eżempju tal-kwalifiki, kulħadd jista' jew jitkellem dwar direttivi oħrajn kulħadd jew inkella ħadd ma jkollu l-possibilità illi jsemmihom. Sir Petmans serva semma kien ċar ħafna dwar din il-kwestjoni. Issa, peress li sinjura rabti għamlet li stedina eh, biex namel mistoqsija, mus se nirreżisti. Translate. Oh, oh, yeah,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 direttiva ta' servizzu għal stant jena interessa ta' nisma fuq il-kwistjoni mu xtaqt nisma nisħa għansi fuq il-fat l-element element il-ma jix fi direttiva fuq suq intern naf li kollox kien applikabli għal tlet snin hemm ta' amministrativi li qed ixekkluna u li għati provdi da servizzi huwa diffiċli wisq. U data eh, f'termini ta' statistika provduta l-lum tfisser illi li kellna neliminaw dawn l-ostakli li neprovdu daw servizzi tun ħaġa imtejba. Ma nafx inti u Evelyn tiftakrux e, bis-survey illi li kellna nimplementaw id-direttiva kif suppost noħol 1.5 miljoni ġodda fl-Ewropa. U bekk nkunu noħol u 1.5 miljon postaċ xoll li kena nimprimitaw id direttiva kif suppost u neħu l-ostakli li għadhom jizistu. Xtaqt nifoka fuq dak li qalet Veronika Anna Marija Nielsen fissam il-grupp politiku tiegħi il-PPE jiena xedew rapporter u sfortunatament ma nistax naqbel ma dak li għad senjura. Għaliex il-proposta proposti tiegħek fl-opinjoni tiegħi fisser iktar ħarsien għal ħaddima Mandi xej kontra da, nifem, nemmel, ħaddim għandhom jiġu mħarsa, ma dana kollu. Jekk qed nitkellmu fuq postings ta' ħaddiema, kumpaniji li qed jagħmlu dan ma nix nabbuhom biżijiet żejda. Segwej dak li għad fuq kriżi u kif nerbu l-kriżi, hemm bżonn insibu bilanċ fuq dak li għandu jisir hawnhekk. Infakkarkom illum fl-Unjoni Ewropea hemm erba' miljun posta xogħol li għadhom vakanti u hemm bżonn illi insibu nies biex jimluhom dal-postijiet tax-xogħol. Eh, u eh, propju eh, ħadma post jistgħu jimlew dal-vojt. Fuq artikli li taw disa, dawn huma differenti minn dak li għattinti sinjura f'artikli li taw jista' jkollna lista miftuħa f'artiklu disa lista marlu għaw f'artiklu 12 ma nixtiequx responsabilta konġunta msemmija. Nista' naraw xieġi fil-votazzjoni, imma ejja nigzbu il-bilanċ illi hemm sabiex niżguraw għal ħaddi ma' kumpaniji. That was definitely outside the scope, anyway, I was indulgent to e, Tajtak iktar ħin, pero insomma jider illi il-headline f'Liberazzjoni l-lum tajt li l-Europa wara l- Polish ma meru uh, l-English skiing instructor. Sinra Steiler. Naħseb li l-kosmenti tijak ħajkunu minn umta minn dan għalix inti ġeja minn zona fem ħafna borra, Iva. Ovvjament, merba bi kek trid tiġi skiing l-Skozja. Fuq pon serju, fuq implementazzjoni u bilanċ nasib dawn ma' punti validi mek nħarsu lejn kwistjoniet li tqajmu statara li tħassib mill-familja politika tiegħi fuq il-direttiva u l-esperjenza li għandhom bnedmin fuq l-istruttura tara li għanna 24 miljon persuna edha fl-Unjoni Ewropea l-lum għadhom nom zazax Nitkellmu dwar tkabbiru xogħlijiet, servizzi ma' importanti kif nistgħu niksbu dal-bilanċ kif nistaw niksbu bilanċ għal ħarsin soċjali u kif ukoll tkabbir. Ila li kien hemm slide li ħasbitni mhux ħażin. Business Europe eh, fuq nuqqas ta' assigurazzjoni forsi tiċċara li dal-punt fuq ix qed nagħmlu referenza li hawnhekk għaliex faħar mill-aħħar il-kol nixtiequ l-istess ħaġa għanna dan il-poster tkabbiru xol u kolla il kamra rridu naraw xol u tkabbiri ma rridu koll nizguraw li persuni li qed jaħdmu ikollhom ukoll ħarsin. Se mhux eżempju fil-kostitwenza tiegħi mhux se nsemmi smiet, kumpaniji ta' suċċesti ta' servizzi waqt il-miliet marru fil-ħannut sejħu numru ta' persuni dal-persuni għallula mandkomx xol u għasħallewom ġor kantin kellhom joqogħdu fil-car park fl-istess post. Kellhom joqogħdu bil-wifqa fil-car park sabiex persuni eh, jiġbru għam il posta tax-xogħol. U dan huwa eżempju wieħed nafu li hemm ħafna eżempji simili u għandna eżempju ta' pap persuni li mhux imħallsa tajba. Tajjeb eh, maġġoranza ta' familja fil renju Unit. Għanna faqar nies li għannu mamma foqra. Tanu ma kollha sfidi serji huwa importanti illi u koll inkopru dawn kustanit soċjali, servizzi ma importanti huwa l-parti ta' tkabbir fl-ekonomiji tagħna u hemm bżonn noħorġu b'riżultat eh, sodisfaċenti. Niskuż ruħi l kellima u ftit kollegi għaw, niskuż ruħi ta' dan. Jekk xej se konna nħedġu l kollegi tagħna sabiex jattendu għal dawn it-tip ta' smiħa li xumma laqat importanti ħafna li indirizzaw kwistjoniet importanti u grazzi l kellima kollha tal sforz li għamlu ġawnek kellum. Grazzi ħafna, għandi xi mistoqsijiet, nistaqsi però ħanibda sa bis-Sinjura Nilsen u nagħlqu bis-Sur Perkmans. Għaliex dejjem trid tispiċċa perspettiva akademika. Saqt immur għal kustjoni tal-ħol inta xogħol u ħol inta opportunitajiet, għax fuq qed nitkellmu wara kollox. Nifhem il-kustjonijiet kollha illi għadejna minnhom meta diskutejna direttiva tas-servizzi, u kol kon nskamlu kif dan ser jopera, b'riżultat tal-intervent tagħna l-Kummissjoni għamlet intervent dirett fuq li niċċaraw dispożizzjonijiet tal- Post-Mercury Directive u kol ehm, il-fattu illi l-inforzar m'għandix taqsam ma' direttiva ta' servizzi u jekk hemm problemi fuq ix-xogħol li ninforzaw liġi ta' xogħol ninħaġa l-intiġi indirizzata, s-sinur nisit kan li raġun għaddejna ħafna ħinna diskutu dan fuq regoli ta' suq uniku ma' hemm disparita kbira fl-infurzar ta' dispożizzjonijiet eh, Ewropej u nazzjonali fuq liġi ta' xogħol. Imma dan m'għandux jidħol fuq kwistjonijiet ta' implementazzjoni ta' direttivi ta' servizzi nix huma żewġ aspetti differenti f'dak kuntest. Xtaqt nagħmel referenza għal ħaġa li semmejt titilu fuq in-noqqas ta' uniformità. fuq l-elettroġenita. Naħseb illi dinja espressjoni kemm xejn komplikata, bżonn nisbu ġoġ aktar sempliċi. Forsi għanna nikkonċentraw aktar f'temni ta' forzar xaqsam il-potenzjal. Jek lejn il-graf u kemm l-ostakli tnaqsu f'ċertu ekonomiji. L-ekonomiji fej l-ostakli kienu baxxi ma tax kunem xi tnaqqas imma li jolqotna u l-Ispanja kisbet livell li ta' tnaqqis ostakli. U li ma ekonomi għandha bżonn l-aktar xogħol bħalissa żgur Spanja. U naħseb li jkun interessanti li nifukaw fuq da su potenzjal ekonomiku. U eċċet eh, inneħu ostakli. Il-Ġermanja ma tantx hija fuq livell li għaliex m'hemmx naqis serju ta' ostakli però għandhom ekonomija f'saħħitha. Forsi nidu dan l-indiċi u nagħtu indiċi ta' potenzjali mhux qed jiġi sfruttat. Naħseb fuq dan għandna niffokaw għaliex iridu ktar postijiet tax xogħol u din hija ħaġa importanti, ħaġa oħra. Ixtaqnek li Soro Bermajer? wara li stabilixxejna l-importanza tal-situazzjoni tal-mini jena tafrit l-ċumniji fl-Austria. Jek t-nota unek għaw referenza speċifika l-crossover bejn forma fis servizzi u produttività fej l-Austria l axar fil-lista. U Supermar jaħseb l-independentament minn madda fil-ċumniji manufattura fl-Austria tista' tikseb riżultati aħjar jekk tiġi implementat id-direttiva s-servizzi. Tajjeb. Għat li kelli ngħid? Signora Nielsen. Minu t tnejsa biex tirrispondi. Grazzi. L-ewwel mistoqsija. Nistennew? Fuq liberalizzazzjoni ulterjuri forsi permettu l meta diskutajna d-direttiva tas servizzi ftit snin ilu, id-deċidejna Jek tista titkellem t-tiktar mill-mikrofon għax ma tantx t-instema. Ħares lejjek jogħġbok. prova. Il-pożizzjoni tagħna mill-bidu kienet imma ridniex servizzi pubbliċi inklużi fid-direttiva. It-tħassib tagħna ovvjament hemm kien li liberalizzazzjoni twassal għal servizzi ta' livell baxx u kondizzjonijiet zina ta' xogħol. Kien hemm student interessanti fil renju Unit fejn rajna riżultati tal- implementazzjoni servizz soċjali u rajna dawk ħadima li se jaħdmu kumpaniji privati għandhom pagi iktar baxxi. Imma ma tkellimniex fuq kwalità ta' servizzi, tkellimna biss fuq pagi biss, ma tista' taref li fejn hemm privatizzazzjoni għandek pagi iktar baxxi. Imbagħad il-mistoqsija mis-Sinjura Gebhardt Fuq l-iktar kwestjoni importanti għalina hija li niżguraw li drittiva servizzi jew freedom of establishment ma ma xekkilx aspetti oħrajn, dan huwa punt kruċjali, jina hawnhekk ma naqbilx maċċera lix rabta li hija jovja, nitkellmu dwar servizzi transkonfinali hawnhekk ħaddiema li se jagħtu servizz transkonfinali, ġum ma tistax tissepara servizzi minn kwistjonijiet ta' xogħol. Huma affarijiet li mxu jitfit dik il-pożizzjoni tagħna, grazzi. You didn't answer my question specifically about enforcement. Ma rispondejx fuq l inforzar ma forse t-rispondi ktar qoddim. Fuq li ma pajizi bżon li tejbu rizultati taħom. Niskuza ruħin? Um, thank you, Chair. Um, first of all... Grazie ħafna, President. Jina minix un eh, mod personali għaw nitkellem fisem id-delegazzjoni irlandiza, pero għat niprofa nirrifletti rizultati miksuba mill-Konsil għal kompetitività u dak li konkludew ministri. Xaq niċċara dan l għalet Tkellimna ħafna dwar direttivi oħrajn. direttivi li għandhom xaqsmu fuq kondizjoni ta' ħaddiema kondizjoni ta' xogħol u dak kollu insomma li huwa assoċjat mad-direttiva servizzi. Jina perswad sell il-kollegi tiegħi fil-Presidenza li qed imexxu dawn il-gruppi eh, li qed jattendu trialogu ħajamlu l armu tagħhom sabiex jiksbu l-bilanċ li jkun sodisfaċenti għal kulħadd u li dan jagħmluhom hekk jista' jkun konvinti li dan insir taħt il-Presidenza Irlandiża. il eh, taċ minni fl-Awstrija, l-plamer fil-Polonja dan huma analogija situazzjoni f'termini ta' dibattitu ktar serju fuq eh, professjoniet fl-Unjoni Ewropea U dan id-dibattitu huwa dibattitu reali illi hemm bżonn illi jkun rifless u hemm bżonn ukoll illi jkun hemm dialogu ulterjuri fil-Kunsill u anke fil-Parlament. Implementazzjoni ta' direttiva ta' servizzi hija soluzzjoni gradwali, mhix soluzzjoni rivoluzzjonarja. Għalkemm eh, huwa proċess hija wkoll kwistjoni legali, U aħna nappoġġaw bisħiħ fil-Presidenza Irlandiża proċess ta' screening. Il-dialogu eh, peer review li għaddej u jina darboħni nirrepeti il-komment illi ressaqt qabet illi nwaqfu livell ta' gruppol li fuq eh, servizzi ħaġa li ridu l-lum qabel għada. U naħseb ukoll li semmejt il-fatt li d-direttiva ta' servizzi se tkun parti mill-proċess ta' semestru Ewropew u għalġejjini se jkun parti minn rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal sistema individuali f'termini ta' forza u f'termini ta' implementazzjoni tal-prinċipju obbligi prinċipali fid-direttiva tas servizzi ma rridu nistennew naraw iktar qoddim fis-sajf jew fil-ħarifa meta joħorġu rakkomandazzjonijiet individwali għal kull pajjiż eżattament il-Kunsell u l-Kommissjoni xi jkun qed u ftakru li se jkun hemm aktar riżultati minn inċentivi iktar qoddim u li jistaw kol jitfaċċaw fil-diskussjoni fuq EMU u integrazzjoni tal-EMU. Biex natu effett, xaħat staqsam mistoqsija f'xin il-kustan iktar importanti. Jien naħseb li natu effett siħ li l-prinċipi l-prinċipali tal-direttiva servizzi għalix eh, dan huwa l-impentana wara kollox kulħadd qabel ma dan Memnibda proposta li nabbija jiena l-iktar liberalizzazzjoni tal direttiva tas servizzi Użgurdi żgur mhux ħaġa fuq l-aġenda tal-Presidenza Irlandiża puntu illi nimxu di direzzjoni. iktar liberalizzazzjoni hija meħtieġa f'termini ta' l-forzar tal-direttiva preżenti, mela merħba bija proċedura bħal din. U manka jek ikun hemm bżonn ta' proċeduri ta' ksu, merħba bihom ukoll. Grazzi President. Lewenet. Il-mistaqsija tas Sinjora Rabti fuq artiklu 20 għal s għal-servizzi. U għaf l-indirezz ta' kumpanija li provdu servizzi nifsu. Illi jizgura ma jkunx trattament eh, zbilanċa tal-ġaqsam prezzijiet. Minnaħa l ohra jista' jkun hemm oġġettivi għal xaqsam trattament zbilanċat, pero rridu noqgħod attenti illi ma nabbux kumpaniji piżiet ġejda biex intikom eżempju malaj malaj kumpanija zaħra jew medja fin nofsinhar tal-Olanda meta dawn ikollhom iwaslu rotta f'bot f'pajjiż l-Unjoni Ewropea tista' tistaqsi kumpanija sabiex tara li huma laħar aħħar opportunitajiet biex twassal dik ir-rota u jaħġu raġonevoli meta jis il-prezz involut. Aħna naqblu li ovvjament ma jkunx hemm trattament zbilanċat għax għasim prezzijiet u anka din tkun reazzjoni tiegħi għan is-sosja tiegħek. Mrufsus Sur Logard fuq progress li ġasar. Ovvjament għana najdu proset li dawk sistemi reġistra progress implementazzjoni, però il-verità hi li hemm affarijiet li mhux implementati u inti staqsejtni x'nu għal-eżempji. Ġa semmejt uħud, però għatem kumpaniji li għandhom bżonn awtorizzazzjoni doppja pal li tmur minn pajjiż għal ieħor jew domandi addizzjonali huma l-permessi, traduzzjoni. Jiġifieri hemm ħafna eżempi f'dan il-qasam. Għal darb'oħra, kumpaniji qed tiffaċċaw problemi fuq l-okta manuvrar għal prinċipju ta' proporzjonalità. U din hija problema reali għal kumpaniji nittama illi dan jirrispondi l mistoqsijiet tiegħek. Jack Batman, l-aħħar. Grazzi. Jiena kelli erba punti l-ewwel net dwar eh, l-użu ħażin tal-ħaddiema. Jiena minix se nitkellem wis iżda bħala wieħed neutro jiena jiena favur ħafna il- il-post, il ħaddima tal-posta, iżda mux ta' direttiva, għax dina t-permetti li tuża ħazin l-impiegati. Il-prinċipju qed isir rispettabli li konna il-servizzi eh, transkonfinali temporani dan huwa importanti għalija li għandu jibqa rispettabli. Raġuni waħdanija l-għalix huwa inqas rispettabli huwa għax hawn tliet pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li m'għandhomx leġislazzjoni fil-rigward tal-paga minima. Ħaġa tal-aġeb din u jiena qed nipprova argumenta bħala ekonomista Ġermaniż il għaliex jagħmlu hekk. U l-istess fi Svezja u fi Danimarka l-Izvezja ma mamlux hekk iżda fid-Danimarka u d-dim kulħadd il għaliex mhumiex qed permettu l-leġilazzjoni għal paga minima. Paġna waħda għal menu. U dan wasal għal inqas problemi speċjalment fil-rigward dawn il-ħaddiema. ħdejn il-Ġermanja, ehm, il-Belġu, il-Franza, l-Olanda, kollha għandhom leġislazzjoni tal-paga minima, kollha m'għandhomx dan problemi. Tieni punt dwar l-Awstrija. E, jid il-bira natfu l tiegħi. Laqqas se timnuni. Mhux mill-wieħed Awstrijaku, iżda minn xi ħadd lokali fil-fatt u jiena ħallastu personalment din il-persuna il-tindif tal-ċumnija fl-Olanda hija importanti minħabba l-assigurazzjoni. Trid ġib il-professjonisti biex jagħmlu hekk. U għalhekk hemm ħafna kompetizzjoni. U naħseb li din hija ħaġa tajba, issa mhux għax dawn il-persuni tħallasom ftit, naħseb li dina tista' tkun kompetittiva favur kompetizzjoni hawnhekk. U għamminnu illi dawk la ferit illi semmaw mill-Svezja għandhom xieqsu mal isproporzjonament e, Is-servizzi eh, professjonali ta' min għadda fil-ċimniji u fost dawn il-800 hemm żewġ eh, ħafna fejn sip il-żewġ eh, prinċipji tal-proporzjonalità l-ewwel net huwa it-test assolut. Dan huwa meħtieġ, dan huwa diffiċli fil-fatt. Il-rati kellhom ħafna problemi hawnhekk iżda hemm ħafna xista jsir hawnhekk u mbagħad ħaġa oħra li hija ovvja bejn l-istati membri fejn qatt ma jingħad pubblikament iżda jingħad illi l-Istati membri jridu jaħdmu huma stess għax din il-valutazzjoni um, reċiproka hija possibbli tista' ssir. Um, aħna nagħmlu b'dan il-mod, intkom qed tagħmluha b'dan il-mod, um, tagħmluha b'mod restringenti. Il-valutazzjoni um, reċiproka tista tkun ta' valur kbir u nittama li dan il-proċess bekk inaqqas il-limitazzjonijiet li jeżistu. t tielet Sinjura Gebħat, jina għandi l-ikbar rispett għaliha. Ija l-relatur tal-dibattitu li zjed feroċi fil-Parlament Ewropew jiena xtaqt najt sewċ affarijiet. Inqas ekonomiċi eh, però iżjed attwali. Ebda deregolazzjoni hija implikata fil-slides tiegħi għaj jekk tkun ġustifikata. Mhuwiex l argumenti hawnhekk iżda ma tridx tneħħi il-diversità reali jekk li stati membri verament għandhom differ differenzi irrid ikollok raġuni tajba ħafna biex telibhom. Iżda għandek ħafna l-implementazzjoni jew amministrazzjoni li m'għandhom xej f'rigward ta' preferenzi iżda biss li l-istati membri jagħmlu ħaġa mod differenti mill-oħrajn f'sena oħra, mod amministrativ differenti, kif tista' tagħmel riċerka tajba hawnhekk trid tmur eh, eh, għal bażi tad-data tal-OCDE u hemmhekk tara qudiem għajnejk għall-istati membri tal-OECD li jinkludu l-bicċa kbira tal-istati membri għan 23 fil-fat fl-OECD illi għandhom ħafna impjegati u menxa fej li kunem varjazzjonijiet hawnhekk. Jina għalhekk qed ngħid m'għandekx għalfej twarrab da kollu tista' tikseb ħafna l-problema li ku għal-Konsillu u l-Kummissarju illi mhux neċessarjament l-armonizzazzjoni minħabba l-libertà tal- tal-ċaqli huwa volontarju. Nista' nagħtikom eżempju dwar kif dan jsir fl-Istati Uniti. Fl-Istati Uniti, fl-Istati tal-Istati Uniti, għandhom iżjed minn elf compacts il huma gruppi volontarji tal-istati jista' jkun hemm 10 jew 50 fuq eh, kwistjonijiet speċifiċi tal-armonizzazzjoni fejn mhuwiex neċessarju illi kollok il-liġi il tal-Istati Uniti. Iżda jasbu illi qed ixxekkel il-proċess tas-suq jekk jagħmlu l-affarijiet differenti um, ehm, bejnietom. Iżda mhuwiex liġi li jiġi infurzat bil-Kongress. Dawn il-compacts jistgħu jsiru anki fl-Ewropa. Huwa proċess volontarju iżda huwa jsir bil-mod. U r punt, Iva kien il-President, Iva Spanja hija waħda minn diversi illi liberalizzaw mod drastiku u kellhom bżonn is-surmonti biex jagħmlu hekk. Fl-Italja eh, twetta parzjalment minħabba Monti wkoll kien fil-programm tiegħu. Iżda wieħed irid jifhem dawn il-kwistjonijiet ehm, ta' liberalizzazzjoni minħabba l-2009 l-2010 kif tistgħu taraw f'dan il-grafs. Il-miżerja fl-Ispanja bħalissa jatali illi mux neċessarjament se wassal għal eh, benefiċi ekonomiċi impossibli fil-klima eh, attwali. Iżda fit-tul, zgur li se jgħajnu l-Ispanja la darba tkabbir eh, terġa s-sir u s-sir um, iżjiet attrajenti. Iżda bħalissa uh, fil-prezenti ma, ma tfissirx iżjed ċolu iżjed kabbir ġeneralment fil-Bruġ, fil-kolleġġ li jiena naħdem hemmhekk, aħna ħarisna mal-istudenti tagħna lejn erba' pajjiżi l portugal Spanja, l-Irlanda u Greċja li ħafna inqas ta' problema. Jekk dawn il-problemi ġew imposti fuqhom u jekk jista' jekk iwaslu għal riformi fil-font. Fil tweġiba hija li jekk intkom temnu il-rapporti kollha tat-trojka għax mhux neċessarjament se jitwetta iżda huwa miktub hemmhekk jekk dana huwa minnu Greċa se tkun pajjiż super kompetittiva fi tliet snin minn issa. Jiena ma nixtaqx nidħol fil-paga minima eh, fid-Danimarka u bekk jiena se nistiden lil Sur Schmidt u lil kollega oħra biex jgħid jgħid u lek dwar dan iżjed tard għax għella jispiċċanna l-ħin. Tista' tinkludija fil-mistoqsijiet tagħkom mela jiena se ngħaddi għall-kellima għax irridu insomma mal-innovazzjoni biex nimmassim mizzaw l-effetti għal-negozju għal-ċittadini aħna se nisimaw minn għand Ranħal il jiġi mill-ċentru Ewropew tal-Konsumaturi fl-Awstrija fil-rigward tal-konsumaturi fl-implementazzjoni tal-direttiva eh, ta' servizzi François Mormboas, sumba President tal-e-commerce fl-Europa fil-rigward tal-servizzi digitali u kif nistaw nisfruttawhom taħt id-direttiva ta' servizzi provvisorju, un bat Sir Johansen Direttur ġenerali tal-Point of Single Contact Svedis, illi diversi minna zornija taħt il-Presidenza Svedisa xi snin ilu aħna bqajna impressjonati b'dan il-punt ta' kontat u l-awtoritajiet kompetenti fl-Iżvezja li huma kompetenti f'rigward tal- tal-service providers. Għandkom 10 minuti mux mhux iżjed Grazie ħafna, eh, Sur President tal-Kumitat, eh, Signora Relatur, membri onorevoli tal-Parlament, grazzi tal-istudentuni biex nitkellem dwar id-direttiva ta' servizzi fil gwart tal-konsumaturi jina nishtiq nifoka fuq il-prezentazzjoni eh, fuq l-artikolu 20 paragraf 2 ta' din direttiva għax aħna irċevejna ħafna il-benti mill-konsumaturi għal dawk li ma jafux hemm l-slides. Mela, l-artikolu 20, dawk li mumiex familjari mal l-artikolu 22, dan jiprovi biex eh, trattament differenti għabbażi tal nazzjonalità jew il-posta residenza minn min forni il-servizzi. Il-trattament differenti u permissibli jekk huwa ġustifikat minn kriterji uh, oġġettivi meta nirreferu għall-artikolu 22 jiena dejjem um, ninkludi l-liġijiet nazzjonali ta' implementazzjoni rispettivi kif nistaw nizguraw li l-konsumaturi ma, ma jisirx diskriminazzjoni kontrihom f'rigward tal-abbażi tal-residenza jew nazzjonalità. Erba punti huma importanti. Inrawmu l kuxenza fost il-konsumaturi, najnu il-għajnuna mit-ċentri tal-konsumaturi Ewropej l-infurzar u l-kooperazzjoni mal-kompetizzjoni mal-autoritajiet tal-kompetizzjoni, l-ewwel punt l-ewwel net Mela, dislajt li miss issa, Nawmu l-kuxenza fost il-konsumaturi jiena fil-xol tiegħi ta' kuljum nara li l-konsumaturi ma jafux l-obbligu tal-ebda diskriminazzjoni li taħt din id-direttiva ma jafux li huwa projbit iċ-ċentru Ewropew tal-Konsumaturi jaħdem dwar dan aħna palissa qed naħru fuq proġett eh, taħt id-direttiva ta' servizzi lan u li huwa li ninformaw il-konsumaturi dwar id-drittijiet tagħhom taħt din id-direttiva ta' servizzi speċjalment l-artikolu 20 tal-istess direttiva l proġett huwa mmexxi mill-ECC Island il-kollega tiegħi qed preżenti hawnhekk jekk għandkom xi mistoqsijiet jew xi kummenti dwar dan il-proġett il għaliex huwa da importanti biex nrawmu l kuxenza Il-konsumaturi li jafu d-drittijiet tagħhom jistgħu jinsistu fuq is-servizz f'każ ta' rifjut mhux ġustifikat. l istajt li jmiss issa. Lajnuna ta' ċentri, eh, mit-ċentri tal-konsumaturi Ewropej kellna każijiet li ma jistawx, hemm każijiet oħrajn li ma jistawx jissolvu għaj permezz tal-konsumaturi stess. U hawnhekk dawn iċ-ċentri jistgħu jgħinu u f'ħafna każijiet niksbu riżultati soluzzjoni. Soluzzjonijiet forsi qed taħsbu il għaliex qiegħda hemm dik it-tfajla mill-awaj u se nagħtikom eżempju ċar. Konsumatur Awstrijaku xta uh, eh, jibbukkja karozza tal-kirri għal-vakanza ehm, f'Hawaii illa li xtaqet tibbukja hemmek għax kienet iżjed irħisa mill-li fuq il-website tal-istess negozjant il-konsumatur kien kontent li sabet din il- din il din il dawn l-frankar għax eh, seta tuża l-ispejjeż għal kors tal tasfin tal-ħula ħula f'Hawaii il-negozjant il rifjuta, il-konsumatur spiċċat disappuntata ħafna, talbet iċ-ċentri tal-konsumaturi ballajnuna u huma kidbu lill-negozjant u aċċetta aċċetta il-booking um, bil-iżjed bl-irħis, iżda ma biddilx il-prassi tal- kummerċ tiegħu iżda il-konsumatriċi f'dan il-każ seta tagħmel il-isfin tal hula ħula hemmhekk. Jiena nkludejtu għax kien każ vera tad-daħq jiena ħsibt bekk dak inkas um, uniku uh, propju fej wieħed sta seta jajn il-konsumatur. Hemm każijiet oħra però fejn il-negozjanti bidlu il-prassi tan-negozju tagħhom wara l-intervenzjoni tal-ċentru. Ħa nagħtikom eżempju ieħor. Is-slajd li mislu il-net għandna il-każ tal-cruise familja Austriaka et bukja cruz fuq website Ġermaniż ta' kumpanija li kienet Taljana għal cruises. Il-prezz kien ta' 849 euro għal kabina klassika. Il-kumpanija il rifjutat il-familja il ma kellix residenza fil ġermanja u um, indikat li kella tuża l-website Austriaka. Il-prezz kien 2499 euro. Jiġifieri kien hemm differenza bil-prezz skont il-website ta' 1650 euro. Um, il-familja ma setax ma temmina il għaliex kienet kien hemm differenza ta' kbira. Talbet il-kumpanija, il-kumpanija qalet li minħabba il situazzjoni ekonomika differenti fil-Germania u fl-Austria aħna ma nemminnix dan għax is-sitwazzjoni ekonomika hija għalina hija eh, simili f'dawn li żewġ pajjiżi il-familja ma setax temmen u bekk eh, reġat ipprovat ehm, kidbet l-Aġenzija tal-Livjaġġar fil-Germania iżda rrifjutaw il-booking il, il booking frustrati u diżappuntati talbu ċ-ċentru għall-għajnuna. E, aħna e, e, ktibna l-kumpanija, l-ċentru fl-Italja, kitbu l-kumpanija tista' taraw f'dan is-slajt id-disappunt u frustrazzjoni tal-familja, tal-konsumaturi kienet reali. Aħna ktibna l-kumpanija, l-kumpanija wieġbet illi qatt ma xtaqet tiddiskrimina kontra l-konsumaturi u mill-2012 il-konsumaturi Awstrijaki u Ewropej jistgħu jibbukjaw il-cruises tagħhom fuq is-so fissu Ġermani sal eh, prezzijiet iżjed irħas. Dan huwa ta' eżempju tajjeb fejn il-kumpanija bidlet il-politika tagħha għal waħda Ewropej. U tista' tħarsu lejn il-taraw l-istajdli mis l-infurzar. il taraw l istajdli mis l infurzar għat em kazijiet li jibqaw mux eh, risoluti fejn il-kumpaniji u l-negozjanti rifjutaw eh, il-fornament tas servizzi u mux għal raġunijiet oġġettivi. Tridu taddu dawn il-kazijiet għall-autoritajiet tal-infurzar kompetenti. L-infurzar huwa baxx ħafna rata tal-infurzar. Tal Anna bżon ta' ġudikatura unek għanna bżon ta' deċizjoni, deċizjonijiet biex niċċaraw il-klawzola tal-lanijiet eh, raġonevoli u klawzoli oħrajn li għandhom jiġu deċizi mill-rati. Kien hemm każijiet dim l-awtoritajiet tal inforzar Se nagħtikom każ wieħed refute biex jattivaw il- il-telefon li kien imħalles minn qabel fil-rigward tal-karti fil-Flaxja fil-Ġermanja. Il-kumpanija fil-Ġermanja rifjutat u qalet ma kienx hemm diskriminazzjoni għax iridu biss um, indirizz postali fil-Ġermanja u mhux il-post residenza Għalina l-indirizz postali u l-post tar-residenza huma l-istess ħaġa u mbagħad il-ġustifika tal-kumpanija kienet l-ispejjeż għoljien biex tibgħat il-kontratti, id-dokumenti il-kontratti fl-Awstrija aħna m'hemmx dan. Aħna bħalissa ninsabu fil-feta digitali u bekk batna dan il-kas qoddim l-autoritajiet kompetenti tal-infurzar fil-Ġermanja u qed nistennew deċiżjoni minn għandha it-tini kas fil-gwart tal-kumpaniji tal-ski resorts u tal-ski lift, konsumaturi minn stati membri oħra tal-Unjoni Ewropea il-mentaw li jridu jħassu iżjed għall-aċċess għall-biljetti għal ski lifts fl-Austria. Aħna tlabna l-autorita, il-kumpanija fl-Austria biex tiċċara dan il-punt. Alina, importanti li konsumaturi mill-Istati membri tal-Unjoni Ewropea ma jitilqux li l-Austria għanna postijiet tal-vakanzi sbiħ ħafna. U għalek eh, batna dan il-kas u dim l-autorità tal-infurzar u għet nistennew għal id-deċizjoni taħħa. Issa, Il-liġi tal-kompetizzjoni ħafna każijiet tal-diskriminazzjoni jiksru wkoll il-liġi tal-kompetizzjoni minħabba restrizzjonijiet tal-beħ passivi fit territorju ta' stati membri oħra u għalhekk huwa importanti illi nżidu l-kooperazzjoni mal l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni. Se kom eżempju għadni il-birra ħirċevejt eh, dan il-kas u nishtiq najdilkom dwaru. Konsumatur Austriaku xtaq jishtri um, dar prefabrikat mill-kumpanija uh, fl-Slovenja. Il-kumpanija fl-Slovenja um, rifjutat il dan il-beħ il-kumpanija Slovenja informata li għandhom ftejn mal-fornitur mal ma jistawx ibiħu id-dar. Il-konsumatur kien disappuntat ħafna il-prezz għall-istess dar prefabrikat u għal dar boħra um, dana kien 40.000 euro iżjed milli fil-Slovenja. U għalek il- biċar illa li il-konsumatur ta' jixtrija fil-Slovenja mux fl austrija U għalek dawn il-kazijiet imorru kontra id-drittijiet tal-kompetizjoni u anki l-artikolu 22 tal-direttiva dwar is-servizzi ħani konkludi bil dikarazzjoni mill konsumatur jiena li konsidra li li nifsi bħala ċittadin Ewropej jiena nista' niċċaqla kull libertà fl-Unjoni Ewropea issa meta nasal biex nixtri servizzi u l-prodotti mod transkonfinali jiena disappuntat, jiena eh, frustrat, nispiċċa frustrat jekk nixtri servizz f'xi pajjiżi ieħor fl-Unjoni Ewropea u bejjieħ jgħid li le le le trid ikollok irid ikollok posta residenza hawnhekk jinħas jisek għandek frontiera artificiali d-demek. Isu intern ek supposto b'din dikjerazzjoni nistgħu naraw li l-kredibilità tas suq intern huwa l-punt li siet importanti hawnhekk l-artikolu 22 huwa importanti għandna niggarantixxu l-applikazzjoni um, bir-reqqa tagħha u inwaqfu il-diskriminazzjoni. Fi żmien ta' kriżi ekonomika, il-suq internu huwa iżjed importanti, iżjed minn qatt qabel. Huwa il-magna ta' l-kupru għanna nużaw il-potenzjal tiegħu biex il-konsumaturi u il-kumpaniji jistgħu jibbenefikaw fil bicċa kbira tas suq intern. U għanna naraw iżjed eżempji bħal dan. Grazzi għall-attenzjoni tiegħek. Mela, grazzi ħafna. Interessanti ħafna. Jiena dizappuntat li Sir Robert Maja ġa eh, tela iżda żgur li se nibatulu kopja tal-slides tiegħek u forsi tista' ddaħħal il-ċifri li ma kinux fil-slides u bekk ikun jista' jħares lejn l-ispejs valuti. Mela, jiena se nissiden l-sur għas biex jindirizzana u il-President tal-e-commerce fl-Europa. U eh, nisimaw dak li għandu xijajt fil-gwar tal- fornament ta' servizzi potenziali online. Grazie ħafna l ewel net se nurikom se najdilkom malajr min aħna xaħna ġodda bħala organizzazzjoni e-commerce e, ġiet waqfa sena ilu lan huwa li nirrappreżentaw l-kumpaniji li jbejħu l-prodotti jew servizzi online jew e, e, permess tal flegu Kull ħanut tisa għandu linja online, kulħadd għandu sit fuq l-internet ħwienet kbar fl-Ewropa li kienu li ħadu ħafna żmien biex eh, biex jużaw l-internet iżda issa kulħadd qed jużaw. L-interess huwa li nafanzaw l-interessi eh, tal-e-commerce eh, u namlu l-lobbying kif qed nagħmel hawnhekk issa slajt li jmiss l-speċifiċitajiet li għandna assoċjazzjonijiet nazzjonali illi jirrappreżentaw 4.000 kumpaniji u direttament xi membri tal-kumpaniji li qegħdin hawnhekk ukoll u um, interessati ħafna li jiġu għal smih bħal dan u jkollhom diskussjonijiet magħkom. Għandna 10 imsieħba fin negozju tagħna u għandna tliet komitati ta' ta' illi jaħdmu e, slajt li jmiss l-Assoċjazzjonijiet Nazzjonali, issa fl-Iskandinavja, Benelux, Franza, Spanja u l-Italja illi eh, nittamaw illi ninkludu iżjed pajjiżi wkoll fejn insabu fl-e-commerce. L-aħbar tajba hija li hemm ħafna kummerċ u qed jikber l-e-commerce fl-Ewropa tasal 300 biljun euro id-definizjoni tal-e-commerce u l-servizzi eżatti mhix l-istess ħaġa skont il-pajjiżi. Nista' nagħtikom eżempju jekk inti tibbukja ehm, Eh, post flukanda iżda fuq l-internet u tħallas permezz l-internet xi pajjiżi jinkluduh bħala servizzi fuq l-internet u oħrajn le. U ċifri huma skont il-pajjiż u bekk m'għandniex qbil dwar dan. Il-tkabbir huwa f'saħħtu eh, xi 20% fil-fatt u l-aħbar it-tajba hija li l-tkabbir jitwetaq fil-pajjiżi kollha eh, fl-Istati Uniti 16 fil-mija, Franza 19%, jina tajt anki fl-Istati Uniti, għax fl-Istati Uniti hija l-ikbar ta' fl-internet, servizzi et online et jikbru kullimkien. L-Europa kollha kemmi diġà tinsab fl-ewwel post eh, globalment. Iżda biex tajt l-Europa kollha qed taqat il-iswi differenti għax ovvjament m'għandekx Eh, so uh, fuq l-internet fl-Europa. L-internet et jikber, il-connection et jikber, nurrikom iżjed tartu bħalissa għanna 45% kważi 50% tal-konsumaturi Ewropej li diġa xtraw minn fuq l-internet. Ir-rata ta' soddisfazzjoni hija għolja ħafna la darba jibdew ikomplu. Dana għandek medda minn 9% fil- fil-Bulgarija għal 74% fil-Svezja u bekk tista tara li hemm differenza u hemm urġenza biex tibni il-networks eh, f'postijiet diġà huma eh, imdorijien in-nies jixtru bl-internet pereżempju fl-Skandinavja. It-kabbir tal-e-commerce hija sostenibbli kif jiena diġà qed għax qed jitwetta f'kull pajjiż fl-istess mod jipprovdi aħjar prezzijiet u aħjar għażla l-konsumaturi meta tissaqsi l-konsumaturi illa li xed tixtru online jgħidu lek il-prezz u aħjar u iżjed irħis u tista' tqabbel il-prezzijiet u bekk eh, It-tieni huwa li huwa eh, komdu tista' tagħmlu id-dar meta trid nhar il-ħadd, nhar ta' ħadd. U huwa huma miftuħin il-ħin kollu matul il-ġurnata. Dana toħloq ix-xogħol ukoll anke permezz tal-e-commerce fi Franza per eżempju eh, ah, kena stima ta' 60.000 impiegi u dawna huma f'kull tip ta' fuq l-spektrum għandek l-iżjed kwalifikati u l-iżjed loġistiċi. Persuni li daħlu l-affarijiet fil-pakketti, fil per eżempju. U anki ti proteġi l-ambjent. Għanna riċerka fi Franza li turi illi il-bidla mill-persuni li morru fil-ħwienet fil u li jazlu il-online il, imbat imbagħad għandek l mod biex tikkonsinna il- il-pakketti il fid-djar aħjar mill-li nisi jgħodu imorru fil- fil Dan il-proġett huwa ambizzjuż għax huwa maħsub li terz mill-kumpaniji se jaħdmu fuq l-online, 20% ta' konsumaturi se jixtru servizzi online mill-fornituri mil transkonfinali. Jina ma joġobni xej l-kunċett tal-transkonfinali. Nasab li hija strambalija l-aħjar eżempju huwa l-Amazon. Meta l-Amazon daħal fl-Ewropa, fetaħ biss il-Ġermanja, il-Franza u il-Renju Unitu kienem u kienem konsumaturi fi Spanja li kienu qed jixtru fl-Amazon per eżempju, mhux mill-ħwienet mil, mil Um, kienu għet jixtru mill-ħujenet fil Unit, per eżempju, għalek kien transkofinali jizda, tlet snin ilu, Amazon xfeta zoċ ħujenet uh, ġodda fil-Spanja u għall-Italja u bekk memx uh, eh, beħ transkofinali. Tana fisser inqas kwalità le. Dana juri li meta ħanut fl-Europa jishti jindirizza l-konsumaturi ta' pajis eh, partikolari um, pajis kbir jiftaħ ħanut f'dak il-pajis u l-ewwel jindirizza l-problema tal-lingwa u mbagħad il-prodotti. Fl-Italja u fl-Ispanja mhumiex l-istess il-prodotti tista' tixtri li trid mill-Amazon iżda il-biċċa kbira imorru l-ewwel fil-ħanut fil-post. Mela, islajt li jmiss l-ewwel għandna najnu il-ħanud il biex imur f'post ieħor, f'pajjiż ieħor. Iżjed faċli illi jkollok din id-direttiva biex ikollok l-armonizzazzjoni tar-regolament, iżda mingħajr il-wis regolamenti fuq ħaġa din id-direttiva ma nix kontenti li konna nerġaw nħalsu il-konsumatur il jekk ma jkunx kontent bil-prodott għandu 15 il-ġurnata biex jerġa' jibat lura l-prodott. Jekk il-ħanut ma jkunx irċeva il-prodott lura, irrit l-istess irrit jieġa jagħti l-flus lura. Isek qed tmur fil-ħanut u tajt jiena minix kontent bil-prodott u dan se previeni l-ħwienet milli jisifru għax jekk ikollok problema mal-konsumatur fejn ma l lura l-prodott din hija kwistjoni serja u mbagħad iridu nħassu fuq il-pagamenti għax illum in-nies qed iħallsu mod differenti jiddependi minn fej qiegħed fl-Ewropa. Fl-Italja għandek tħallas il-flus kontanti fuq il-konsinna. il konsinna u dawn huma minħabba l-servizzi tal-posta li mhumiex tajbin. Id-nies m'għandhomx fiduċja illi ħalsu b'dan il-mod. U bekk għandna bżonn iż-żmien u għandna naħsmu fuq dan għax huwa importanti iżda hija problema għal ħwienet biex jaħdmu f'pajjiż ieħor u mbagħad għandna najnu n-nies biex jiftħu l-ħwienet fil-posta. fil fil pajjiżi u mbagħad hemm il-problema li nibnu il-fiduċa fil-trustmarks jew il-marki fi Franza il-fatt illi l-internet huwa il-ħanut fuq l-internet huwa Franċiż huwa raġuni għaliex persuni jixtru minn hemm jaħsbu li u ma jżjed siguri jekk jaraw l-indirizz tal-ħanut li huwa indirizz li jafu. Dan huwa minnu. Nishtiq natikom il-ċifri, forsi tista taraw diskrepanza hawnhekk. Dan huwa skont il-pajjiż, għandek il-ċifri tal-Eurostat, għandek il-, -il il-parentesi fuq il-connection fuq l-internet u l-linja da dawk li xtraw minn fuq l-internet. Fl-Unjoni Ewropea għandek xi ħaġa l-linja ħadra fin-nofs. Eh, fuq ix-xelluk għandek l-Iskandinavja, Benelux, kulħadd għandu l-internet. Il-numru tal-utenti huwa kbir, iżda fuq il- il fuq il-lemin un bat għandek il-situazzjoni transkonfinali, tara li fil-Bulgarija, Rumanija, l-att tax-xiri minn fuq l-internet huwa eh, eh, mhuwiex ta' priorità. u għalek ehm, il-livell ta' differenzi, differenzi hawnhekk huma gbar. Ehm, so enormi, tlet pajizi għandhom 50% tas-suq Germania, Franza, u l-Italja minħabba kemm huma avanzati l-Ispanja um, l-Italja u l-Polonja għandhom ikunu viċin iżda l-popolazzjoni għadha lura Spanja u l-Italja uh, anke minħabba l-istorja ħażina tagħhom ta fil tal-posta. Menx wis xkiel li prevjenu il-itkabbir hawnhekk. Dana itkabbir segwi mod naturali. Grazzi. Well, thank you very much indeed. I think for a... Grazzi ħafna għal dek il-perspettiva ek pratika aħna għedin naħdmu kol fuq ostakoli oħrajn. Issa għall-aħħar prezentazzjoni Jiena xtaqt nerġa nilqa l-Sinjura Johansen biex titkellem dwar il-punti wahdanin ta' kuntatt. Grazzi, Sur President, u grazzi tal-li għetettini l-opportunità li nitkellem illum fuq dan il-punt daqsek importanti għall-izvilupp ekonomiku tal-Unjoni Ewropea u iktar possibiltajiet li uh, eh, uh, eh, ikunem biex niprezentalkom dawn il-PC PSCs Jiena dax taqt namlu fil-kuntest tal-kummerċ li huwa il-kuntest tal-Bord Nazzjonali tal-Kummerċ, is-suq intern għatandu ħafna potenzjal ekonomiku illi mhux qed jiġi sfruttat u jiena naqbel uh, bisħieħ mal-titlu ta' din il-parti ta' smieħ illi irridu eh, nimxu pass pass mal-innovazzjoni u l-izviluppi mhux biss joddu għal PSCs imma s-suq waħdini wkoll jiena nemmen li l-iktar aspett importanti tas suq waħdini huwa li eh, jibqa' jiżviluppa jibqa' jikber u eh, li jibqa' modern Il-servizzi huma kruċali f'dan il-kontest. Is-servizzi il llum huma parti integrati ta' kull tip ta' produzzjoni kif ingħat qabel u fin-negozji kollha ta' kull tip jiġifieri il-kummerċ fil-servizzi huwa essenzjali. Jiġifieri eh, bħalissa il-servizzi bijaw il-negozji bijaw mhux biss prodotti ma' prodotti u servizzi U dak li rridu nisħu għawnek hija l-importanza ta' servizzi fil-katini globali ta' valur. Il-servizzi huma parti essenzjali mill-katini eh, globali għalix minnajr dawn il-servizzi, dawn il-katini ma jistawx jaħdmu Għalek li ħna nifacilitaw il-kummerċ fis servizzi huwa importanti u danna jott anki rigward tal-lodot illi inħolqu biex jiffaċilitaw il-negozju fis-suq waħdini u il dawn il-PSCs huma wieħed mill-eżempju ta' dawn lodot essenzjali u dawn jgħinu għal moviment ħieles ta' servizzi u hekk jiffaċilitaw eh, tipi ta' negozji oħrajn. Palma tistaw taraw il-National Board of Trade għandu kontest ħafna iktar wiesa aħna l-autorità svediża għal kummerċ barrani su internu politika tal-kummerċ mirwol tagħna li huwa li nikkoordinaw il-PSC svediż flimkien ma' żewġ aġenziji governattivi oħrajn li wieħed iwaqqaf PSC huwa obbligu legali taħt il-direttiva dwar is-servizzi dan sabiex in-negozji ikollhom eh, web portal wieħed u jkunu jistaw iwet u il-proċedura amministrativi kollha online. U biex eh, dan ikun possibbli il-PSC jrid jieħu perspettiva tan-negozju il-perspettiva ta' negozju normali li aħna nkunu one-stop shop. U aħna dak li dem jajdunna negozji. Dan huwa puntatlu importanti għal PSC eh, tana fl-Svezja. Palma għedin taraw f'dan l-slide ċbarna ħafna informazzjoni għal eh, negozji. U din l-informazzjoni hija miġbura f'post wieħed kif għal is-Sur Murray ftit eh, stati membri kellhom portal li kien pjuttost matur eh, minn fejn jibdew, dana ma kienx matur ma somma kien diġà jeżisti, u għalhekk aħna komplejna niżviluppaw fuq In this you can find almost all information you need to set up għamnek tista ssib l-informazzjoni kollha meħtieġa biex wieħed jibda, biex imexxi u anki biex jalaq, saħansitra jalaq negozji, ġifri din l-informazzjoni tinsab fuq l-istess website li wieħed jikkonsidra li jiftaħ negozju, li jibda, li jmexxi, li jiżviluppa u li jalaq in-negozju tiegħu. Ġifiri dan huwa propju iċ-ċiklu tal-ħajja ta' kumpanija. Fu il-naħa tal-lemin taraw il-logo Yugo illi iwassal, jek tiklikjaw fuq u iwassalkom direttament fuq il-point of single contact. Aħna Eh, naqblu mal-PSC tat-tip tat-tieni ġenerazzjoni li mur l-lin mill-ambitu tal-direttiva servizzi ġifiri ikopri affarijiet oħrajn li mhumiex koperti mid-direttiva servizzi jagħti informazzjoni oħra. Irrid nisħaq kif għamlet is-Sinjura Umen fl-intervent tagħha aktar kmieni fuq l-importanza ta' informazzjoni motija b'ħafna lingwi biex jaqdu r-wol tagħhom il-PSCs irridu jagħtu l-informazzjoni bil-lingwa tagħhom u mbagħad bl-Ingliż. U f'din is-slide issa tistgħu taraw eżempju eh, ta' applikazzjoni għal licenzja mill-Municipalità Svediża kif qegħdin taraw hija miktuba kemm bl-Svediż kif ukoll bl-Ingliż. Aħna nsibu din il-proċedura pjuttost sempliċi u pratika u għandam nejn tkun soluzzjoni għal dak li eh, situazzjoni li teżisti f'ċerti stati membri fejn eh, jaċċettaw uh, biss applikazzjonijiet li jsiru bil-lingwa nazzjonali tal-pajjiż konċernat Aħna naħsbu li din hija soluzzjoni pjuttost sempliċi u effettiva. Ġifieri aħna il-għajna u applikajna il- tini ġenerazzjoni ta' PSCs imma ridna morru saħan sitra lil-lin u forsi saħan sitra naslu għal tile ġenerazzjoni ta' punti ta' kontatt wahdini aħna irridu illi dawn li jizviluppaw iktar u jkopru aspetti ta' moviment ħiles ta' prodotti u merkanzija, il-prodotti u l-servizzi huma integrati f'kompanija moderna tal-lum, irridna nintegraw ukoll moviment ħiles tal-persuni. għaliex dawn ukoll il-persuni huma marbutin mill-qrib ukoll ma' dawk li jagħtu joffru s-servizzi. Dawn huma l-aspetti essenzjali ta' punt ta' kuntatt wahdini u l-użu transkonfinali tal-proċeduri. Eh, u għadem komdu illi dak li kun jista jagħmel proċeduri kollha b'mod elettroniku possibbli li wieħed jimla dawn il-formuli online u jibatom b'mod dirett. Aspetti oħor importanti u għal-possibilità illi jkunu validati uh, firem barranin f'dan il-PSC u meta dan kollu jkun possibbli nkunu propju l-ħakna il-massimu il-potenzjal sħiħ tal-punti ta' kuntat waħdini bħalissa għedin naħdmu fuq l-iżvilupp ta' soluzzjoni li twassal għal validazzjoni mhux biss eh, firem Svediżi imma anki barranin u din se tkun it-testjata f'ċerti eh, municipalitajiet fl-Iżvezja biex jagħmlu dan kollu Eh, nistaw naraw il-PSCs jistaw jissemplifikaw ħafna il-kummerċ transkonfinali dawn il-PSCs. U irritu ukoll nisħaq fuq l-importanza illi natu informazzjoni li nqajmu kuxjenza fost il-konsumaturi. Mhux biss fost il-konsumaturi imma anki saħansitra fost il-negozji. Aħna kena seminars ma' eh, ambasċati, peress li il-grupp ta' mira tana tal-PSC tana huma dawk li joffru s-servizzi minn pajjiżi oħrajn Ewropej. U din kienet xi ħaġa li kienet tassew apprezzata. Grazzi. thank you. Grazzi ħafna. Uh, kontent li nara li għedin tkomplu bl-eżempju tajjeb ta'kom, tatu eżempju tajjeb l-pajizi oħrajn. Eh, ma tanċ baqa, ħin, il-ħin qed jafas, għax jiena ħallejtkom iddumu ftit iktar għax eh, kienem eh, prezentazzjonijiet interessanti jekk joġobkom il-mistoqsijiet tagħkom fil-qosor għaliex irid nagħti ftit ħin lil Anna Marja Korazza Bint biex tikkonkludi fl-aħħar. Mela, eh, xinu ma l-punti li t għajmu ma dawn il-kellima, Signora Gepard, Steiler, Signora Rapti, Sir Schmidt, le. Signora Rula, Signora Korazza Belt, t tiġbor kollox fl-axħar u xek, inti tixtiq tibda? Mela ħanibdew bis sinjura Gepard, Sinjura Steiler, Rapti. And then I'll come back to our panelists. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Äh, und danke schön für die wirklich äh, guten Vorträge, die wir gehalten haben. Grazie, Sir President, u grazzi u kolla prezentazzjonijiet eccellenti illi smajna il-modell svediż huwa tassew modell eżemplari. U jiena nixtieq illi f'pajjiżi oħrajn saħsi tranki fil-Ġermanja äh, l-affarijiet jimxu daqshekk mod effiċjenti Hemm punt wieħed illi nixtieq inqajjem jiena l qed nixtieq nirringrazzja lil kelliema għal proposti speċifiċi eh, b'mod partikolari s-sur Xrant u x-sur Monboas għal proposti tagħhom. jina għandi l-impressjoni li dan għandu inqas xaqsam mal libertà li wieħed joffri servizzi Asfortunatament il-mikrofonu tal-kellima intefa. Mela, il-mistoqsija jadin. Kif nistaw nisguraw li dawn l-offerti ikunu miftuħin ċittadini kollha mhux b'mod selettiv kif hija realtà ta' bħalissa. Naħseb eh, il-politika tal-kompetizzjoni wkoll għandar rwol x'taqdi Eh, din hija xi ħaġa oħra li ma kienx fil-lista ta' Sur Peltman li aħna rridu eh, neżaminawha. Dak li għad dwar il-politika tal-kompetizzjoni eh, dwar l-Amazon. L-Amazon edha tiġi eżaminata u edha kontrollata ħafna fir renju Unit minħabba il-kwestjonijiet rigward it-taxxa mod partikolari minħabba il-kwestjoni ta' jnuna mill-istat għall-Anazen, issa jekk dawn se se jkollhom xi ċentru ta' distribuzzjoni fejn otjen, per eżempju, il-ċentru ta' distribuzzjoni irċiva għajnuna minnant l-istat u għemmek u koll il kwestjoni ta' taxxa tittiġi investigata. Forse tista' tajdinna xaħġa dwar dan għalix palma tafu għaddej dibattitu eh, jahraq fil-Renju Unit dwar il- il-high streets u xinu jiġrilom jiġifiri dawn iż-żoni miblin ħwienet. Iva dak li kun jgħid illi ċerti negozji li rnexxew ħafna, eh, rnexxilhom iżommu il preżenza tagħhom bħala ħanut u anki fuq l-internet Imma hemm ukoll kwistjoni tal-għajnuna mill-istat, kompetizzjoni tat-taxxa u ġustizzja fit-taxxa. Ġifir dak li għattinti huwa xi ħaġa li huwa għaddej bħalissa fil-Renju Unit u nieqafaw. Iva, naħseb eh, semmejt biżejjed punti biex ikonna smiħiħor hawnhekk, Sinjura Rabti issa. Grazzi, President. Jiena se nipprova niftakar xemm miktub fid-direttiva dwar protezzjoni tal-konsumatur emmek kienem eh, il kummissarju għall-armonizzazzjoni u għaxriet armonizzazzjoni minima jew massima. Jekk eh, jina niftakar xridet il kummissjoni il kummissjoni ridet armonizzazzjoni massimo dak iż-żmien. U eh, sa fejn waslu issa, nistaqsijin? ċatiħor? Tajjeb, mela, ħanajdilkom kif se niproċedu. Forsi Signora Johansen issa tista tibda bat is-sur Monboas u s-sur Schranz fl-aħħar. Signora Johansen l-ewwel, tixtieq tagħmel xi kummenti partikolari? Ma kienx hemm mistoqsijiet li saru direttament lili, imma forsi għandi fakarkom il-kol dwar il-ċentri ta' solvet li huma utli ħafna li jistaw jintużaw f'dan il-kontest u l-National eh, Board of Trade għandu ċentru bħal dan u koll, aħna nistaw nejnu kom mod iktar sistematiku. Intom, se integraw fl-imkien da' Iva, Iva tweġeb. Uh, any issues? Um, Sur Monboas. Le, le, dan huwa punt validu ħafna L-istess tendenza fi Franza, essenzjalment dak li aħna najdu fi Franza, għall-Assoċjazzjoni Franċiża tal-Kummerċanti aħna rridu li t-taxxa tkun ġusta u li l-kumpaniji kollha Franċiżi ħalsu l-istess livell eh, ta' taxxa u 99.9% tal-membri eh, mhumiex kuntenti b'dan. Hemm il-punt li semmejt inti dwar l-Amazon illi huma jilħilhom moħħhom ħafna illi edin jamlu uh, uh joħolqu kompetizzjoni bejn żewġ tibliet illi it-tnejn jixtiequ illi joħolqu iktar impi. Hemm uh, l-arkitettura intelligenti Iva, bħala Parlament Ewropew, intom tistaw tamlu pressjoni u naħseb illi wasal il-waqt għaliex iċ-ċittadini mhumiex uh, kontenti b'dan rajtu litra ta' Moskovici, Schwable u Osbon fil-Financial Times illi din il-kumpanija multinazzjonali għanda tħalla 16 u jiena naqbel 100% ħaġa li skantajt bija għalli fil-laqolja tal G8 kienem Eric Schmidt fuq il-palk ma' Christine Lagarde, illi kienet Ministru tal-Finanzi Franċiż dak iż-żmien, għal aħna xogħolna huwa li naqalgħu l-flus u intom xogħolkom huwa illi toħolqu u tibnu in-network. So l-Ministru ma tantx niżditilha għasel di l-proposta. U eh, anke Google, Amazon u Facebook u koll għandhom iħallsu semhom naħseb il-koll naqblu. Issa dwar il-provista Iva, normalment huma l-ħwienet illi jagħtu uh, l-ikbar xelta għażla lill konsumaturi jina per eżempju fnak biħ uh, eh, diski u kodba ħna għandna fnak.fr unbatem fnak.it għall-Italja. Anki għalli xaħna rridu inħalsu għall konsinna u eh, il- uh, kien hemm il kotba fl-Italja biex dawn jintbatu lill konsumaturi fl-Italja u l kotba fi Franza biex dawn jintbatu lill konsumaturi Franċiżi. Imma ma naħsibx li hemm ħwienet illi jaħbu ċerti prodotti biex ma jbijawhomx jekk sakemm dejjem ma jkunx hemm restrizzjonijiet bħal pereżempju abbonament għall-internet fejn il- il-kontrat ikun lokali ħafna per eżempju għal servizz ta' television per eżempju ma' l-kodba u daw l-affarijiet minn ebda problema. Umbat, tini mistoqsija li sarit li insejta fil-fat. Ajfa, dwar l-armonizzazzjoni, naħseb id-direttiva fuq id-drittijiet tal-konsumaturi hija direttiva l-ola livell ta' armonizzazzjoni. Din ġiet eh, hija xi ħaġa deċiża mill-Parlament Ewropew għal dak li għandu xaqsam mal kummerċ fuq l-internet dan huwa minnu. Mela, l-alternativi l-oħra jisen id-diskutuhom għada ma' Sinjura Gepard maħniex se nżidu e, fuq il-lista tal-affarijiet li id-diskutu l llum. Sur Schranz, inti naħseb eh, brillajt eh, fil-lista ta' kellima tal-lum, għaddak li naxxilek tikseb u tamel. Iva, jiena najdilkom illi il-kazijiet illi prezentajtilkom huma kollha taħt l-artiklu 21-2, eh, kollha taħt id-direttiva servizzi, kollox dejjem kważijiet ta' prezzijiet differenti imma jekk il-konsumatur jitlob is-servizz u jrid l-irħas prezz li ma jingħatalux għaliex m'għandux posta residenza fil-pajjiż ikkonċernat, dawn huma każijiet li għaw taħt l-artiklu 20 paragrafu 2 naħseb li eh, mażmien jaslunna iktar jaslunna iktar każijiet għaliex il-konsumaturi jistħu ilhom illi kollhom l-internet dejjem ifittxu l-aħjar prezzijiet, l-aħjar offerti u meta jsibu offerti irħas fi stati membri oħrajn eh, ovvjament iridu eh, ikollhom aċċess għalihom. Naħseb illi ġifiri fil-ġejjini se jkun hemm ħafna ktar eżempji ta' każijiet bħal dawn. Dawn huma każijiet importanti għaliex il-konsumaturi eh, jiddejqu mbagħad dawn il-limitazzjonijiet. U għalhekk dan huwa punt importanti li rridu nindirizzah. Punt ieħor li ma semmajtx wis waqt il-preżentazzjoni tiegħi huwa li jekk ikun hemm raġunijiet oġġettivi ma jimpurtax li s-servizz ma jenatax, ġifir jekk ikunem raġunijiet oġġettivi, ma, jkun ġara xej aħna wkoll bħala organizzazzjonijiet li ħarsu l-konsumatur naqblu wkoll illi wieħed ma jistax jipprovdi s-servizz il konsumatur Imma jiena naħseb illi eh, meta Eh, jaddi iktar żmien xuħut minn dawn ir-raġunijiet oġġettivi se jisparixxu bħal pereżempju d-direttiva ġdida dwar id-drittijiet tal-konsumatur. Jiena nittama illi din se tarmonizza il-liġi tal-protezzjoni tal-konsumatur u li fil-ġejjeni aħna jirnexxinna neliminaw dawn l-ostakoli ftit ftit. Umbat ostaklu ieħor illi il-kummerċanti eh, ma jiġbrux flusom, il-kummerċanti ma jridux ibijaw barra minn pajizu għax jibżaw illi qatt ma jitħallsu. Hawnhekk għandna eh, l ipo l-Ordni Ewropea ta' Pagament, din nużata kuljum u nħeġġeġ il-negozji li jużaw dan l ipo Eh, l-European Payment Order biex bekk ikun jistaw jiġbru eh, flusom, flus illi kunu dovuti lilom illi għatma jaslulom. Naħseb illi ftit ftit man man li għaddi żmien jirnexxina li neliminaw iktar minn dawn l-ostakoli li bħalissa qegħdin ixeklu dan it-tip ta' kommerċ. Grazzi ħafna u grazzi wkoll lill-membri tal-panel li kien hemm qabel issa um, nixtieq nistieden lis-Sinjura Anna Maria Corazza Bilt biex tikkonkludi u minnaħa tijaj grazzi ħafna tal-li organizzajt dan ismi hillu flimkien ma' Shadow Reporters tijak. Grazzi Malcolm, nirringrazzja u koll il-Birgit u l-Tirim, il-Segretarjat u l-kollegi tijak kolla għalix naħseb illi irnexinna inlaqaw Eh, panels eccellenti għal l-lum of Sinar li jispirawni ħafna imma tawna ħafna informazzjoni konkreta u importanti u eh, jina nishtiq li nibqaw f'kuntat, ibqaw ibatulna l-informazzjoni u ibqaw involuti f'dan id-dibattitu. Jina nħosni pjuttost eh, Eh, imħedġa li rajt li l-koll naqblu li jemson ta' inqas frammentazzjoni, iktar armonizzazzjoni u zero tolleranza għannu qas implementazzjoni ta' direttiva dwar is servizzi ġifiri irridu meċu l-affarijiet u mux nerġaw nibdew mill-bidu nivvintaw l-affarijiet għanna l-sfida tal-kamp tal-applikazzjoni, ħafna minnkom semmejtu punti li ma jqawx taħt l-ambitu ta' direttiva għas servizzi jiġifieri il-Posted Workers Directive, il-direttiva dwar id-drittijiet tal-konsumaturi, ħafna oħrajn. Imma fl-istess ħin, uh, fl-Europa digitali irridu nżommu f'moħna wkoll l-interazzjoni fil-waqt li aħna nifurzaw id-direttiva dwar is-servizzi b'leġislazzjoni oħrajn fuq livell nazzjonali u livell Ewropew. Il-kwistjoni pereżempju ta' rikonoxximent reċiproku u mhux binqas il-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali. Hija ħasra illi mawx rappreżentanti tal-istati membri hawnhekk u li l-Irlandiżi ma denjawx ruħhom jibqgħu uh, illi rappreżentanti ta' trade unions għallu illi huwa importanti ħafna għal eh, ħaddiema eh, tal-Ewropej eh, un bat l bis indenja ruħom jibqaw għamnek jissegwu d-dibattitu. Aħna fuq il-konsumaturi irridu nikkonċentraw u għanna responsabilta għanna responsabilta illi dan ix-xogħol ma joħloqx um, linja li taqsam in-negozji ehm, mill-ċittadini. Mil, mil ma tistax tajt il-kondizjoniet ta' xogħol mhumiex importanti għaliex m'għandekx ix-xogħol u dak kolla li jippruvaw joħdunna r-responsabilità tagħna li noħolqu impjiegi fl-Ewropa permezz ta' din id-direttiva se jsibu lili eh, eh, bħala rapporter għal dan ix-xogħol. Għandna żewġ paġni u nofs il-kol tafu kif issir ix-xogħol f'dan il-Parlament, ma nistgħux ninkludu kollox Dan il-Parlament ek naħdmu. F'kull rizoluzzjoni irridu nsolvu il-problemi kollha tad-dinja u jkun fiha ħafna paroli għal xejn u jiena ma rridx impoġġi ismi fuq rapport ta' dak it-tip. Iva, tridu tistaw tresqu l-emendi imma tridu tiddefenduhom mal-grupp tiegħi il-PPE għaliex aħna se nieħdu x-xogħol tagħna bis-serjetà, aħna rridu nieħdu l-impjiegi fl-Ewropa bis-serjetà Sur President, ovvjament se jkonna nibilanċjaw id-dimensjoni soċjali hija importanti, mhux ovvja li hija importanti għandna liġijiet nazzjonali, għandna ftejmiet kollettivi f'pajjiżna. Xaħat qal illi il, il-pagi minimi laqas jeżistu fl-istati membri kollha u jiena nixtieq naqralkom l-artiklu wieħed tad-direttiva dwar is-servizzi li tajt li dina ma tolqoċ il-liġi dwar ix-xogħol jew dispożizzjonijiet kontrattwali fuq il-kondizjonijiet tax-xogħol u r-rabta bejn il-min ħaddem u l-ħaddiema. il sinjura Nielsen illi tirrappreżenta Trade Unions tal-Ewropa qalet hawnhekk li taqbel illi aħna maħniex se nerġgħu niftħu din id-direttiva u jien naqbel magħha. Aħna se nkomplu nġebduha biex fil-ġejjini u kol tkun tista tkopri servizzi digitali li ma kienu jeżistu fl-2006 biex tkun tkopri u kol mezzi ġodda ta' kif wieħed ibieħ prodotti u servizzi li għanna fl-Europa, mezzi mħalla irridu nwieġbu għal-mod kif iċ-ċittadini, il-negozju, il-konsumaturi rridu jiexu. Aħna maħniex se nerġgħu niftħu din id-direttiva, mhux se nibdew proċess leġislattiv ġdid Sur President, nittama li ser nexxinna noħol u massa kritika permezz l isforzi komuni tagħna biex nikkonvinċu li l-istati membri li mhuwiex bizzejet li jiġu hawnhekk jgħidulna dakollu l qalulna l-esperti li irridu ninfurzaw id-direttiva dwar is-servizzi mingħajr ma jgħidulna xinu ma jagħmlu biex jinfurzaw għaliex wara kollox huma qegħdin eh, irridu t tweġibiet mhux l-analiżi. Forsi jkun hemm bżonn ta' analiżi ġdida imma din m'għandix tkun skuża biex nimplementaw, biex ma nimplementawx dak li jista' jkun implementat illum. Kenna ħafna eżempji. Jena nixtieq nikkonkludi billi niskuża ruħi tal-li minix kapaċi namel taqsira ta' dak kollu li ntqala x'mandix ħin, imma nixtieq ngħidilkom illi aħna smajnikom b'attenzjoni ħadna nota ta' dak li għattulna, eh, se analizzaw dak kollu li għattulna u se nużaw bl-aħjar mod possibbli għal ġej ta' tiċċadini Ewropej. Grazzi ħafna. Well, thank you very much indeed. Grazie ħafna, Marija. Anka grazzi li timtija kull xedo shadow Reporters kollha tiser tibatilna rapport għal traduzzjoni fil-15 ta' xar u eh, ta' marzu għan id-diskutuħ dan fl-24-25 Apri. april se tkun eh, ġurnata mqanqela u eh, skadenza l-emenda hija 7 ta' Mejju. U nirringrazzja ringrazzja l-kellima li fadal niktbu lil daw kollha li parteċipaw grazzi kom li inaqdu maħna l dan l-avveniment. Ukoll grazzi lilkom minn segwina permezz tal-internet għandna newsletter ġrida disponibbli għal dawk li eh, ma mhux qed jirċivuha jekk ġobkom eh, nizlu simkom il-parti miftuħa tal-laqa jissa jamalu għanerġan il-taqa għada fid-disa ta' fil-ħodu għall-agenda mimlija daqs bajda Nandr il-membri għada u nibdew il laqqa ta' koordinatori ma' kemm jista' jkun. Nistieden eh, l eh, pubbliku li għaw ġew sa' kemm jitlaq ma' lajkem jistajkun jkun sabiex nipplanaw il-xoltana xogħol ġejjin.